Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues. colleghi, signori, nafu l-sessjoni plenarja għet t-spicċa kapaċi minuta, 10 minuti oħra. Allora, eja nibdew, għalli Ġan din s-saba u tlet minuti. Nishtix nilqa l-kommissarju u l-vice president eh, eh, Sur Marus Sefcovic għal dan s-smiħtana nispera li għal ħarwiħet din s-sena. <laughs> għanna eh, Enri u Intep li li aħna drajnijum f'daw l-axħar 15 għal dan il-laqat konġunti tana. U għanna nintaqaw u koll f'din maniera fil-ġejjini, forse nintaqaw fil-mkien koll. Nishtiq nilqa l-kulħat, eh, Andy u tijre u Intre. U nishtiq nilqaw koll l-opinjoni publika eh, Ewropea, għax dan u għasmiħ miftuħ pubbliku. U għaw reprezentanti u koll tal-industrija l unjoni Ewropea u jien nixtieq ngħid fil-bidu li id-dibattitu ħajkun u kol trasmess uh, fuq sit internet tal-parlament. Allora, nishtiq uh, insellem u koll id daw kolla ħajseguna fuq l-internet. Is-sur Sefcovic ġa kellu smieħ bħala kommissarju. Dak li għagin għajkun kommissarju għal-trasport u l-spazju qabel eh, ma' trasport u bitre bħala komitat assoċjat. U żewġ komitati waslu għal konklużjoni li Sur Sofċovic kien kwalifikat biex ikun membru tal-kullaċ ta' kummissarji. Allora l-ewwel mistoqsija ġiġa kien eh, kien hemm risposta pozitiva għalija. Nixtieq nżid li għandna nifokaw il-lum fuq il-portafol il ġdijt ta' Sur Sefcovic eh, viċi president designat għal dak li għandu xaqsam l-Unjoni tal-Enerġija. Li tre hija responsabbli eh, għall-enerġija speċifikament eh, l-suq tal-enerġija intern, eh, sigurtà tal-provvista, l-efficienza tal-enerġija u biex nifrankaw u koll di sviluppa enerġiji renovabli u ġodda u promuvi konnessjonijiet u networks f'dan is-settur tal-enerġija. Ġifieri daw il-punti kollha li jien għamilt referenza għalihom ħajkunu fuq qoddim fl-agenda fl-agenda tal-leġislatura eh, li diħlin fiha. U l-membri tal-Kumitat huma verament interessati biex ikunu jisimgħu minn Sefcovic kif għandu intenzjoni jiffaċċja daw l-isfidi li għandna qudiemna. Kollegi, koll ġa rġevejtu dokumenti minn qabel, ġifiri l-litra tal-missjoni tijaw eh, minn mill-Viċi President tal-Unjoni tal-Enerġija, il-CV tijaw, il-Kurrikulum vitija, eh, dekjerazzjoni ta' interessi finanzjarju u risposti eh, bil-miktub għal-mistoqsijiet tagħna. U l-Kumitat jury Il-taqat eh, l-lum fil sitta xie si għajlu U għadna marċavinix, għadna marċavinix l-litra. Għad mill-lida għadha kem ġas, għadha kem waslet ista, ġifiri flaw l-ħar minuti, jot li jeta Aħna dina għan qasmuwa u tkun qoddimkom qabel għada. Meta mill-laqa tal evalwazzjoni tal-koordinaturi għal għanna il-materjal kollu disponibli u jekk forsi nitlob l koċ eh, ċerta, il-kollega Lavija. Grazie l-kollega Buzek, nishtiq jina u kolla ti merħba l-komissarju, eh, viċi president għall-Unjoni enerġetika is-sur Sefkovic illi kellu bosta ruoli fil-karriera diplomatika tiegħu fosthom fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal islovakkja u fl-2004 kien rappreżentant permanenti tal islovakkja għall-Unjoni Ewropea eventualment inħattar Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, Taħriġ, Kultura u Żgħażagħ. Qabel ma fl-2010 ħar wol ta' Viċi President responsabbli għal rabtiet interistituzzjonali u amministrazzjoni fil-tini Kummissjoni tal-President Barroso fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej ta' Mejju 2014 kien l-iktar membru Slovakka fil-lista ta' kandidati għal Parlament Ewropew li kiseb voti, il portafoll tal-Viċi President u għandu fil-fatt rilevanza ċentrali fil-Kumitat tal-Ambjent illi jiena nipresjedi u ħajkun mitlub imexxu jikordina x-xogħol ta' bosta kommissarju fosthom il-Kummissarju fuq l-Azzjoni Klimatika u Enerġija kif ukoll il-Kummissarju għall-Ambjent l-Affarijiet Marittimi u s-Sajt. Il-Kumitat tal-Ambjent ilu jaħdem għal bosta smien issa fuq politika klimatika ambizzjuża u effettiva kif ukoll l-ekonomija ta' karbonju baxx u tkabbir ambientali. Il- Viċi President għandu rwol li jilħaq Unjoni Enerġetika b'saħħitha u politika l-kambjament klimatiku li tħares il-qoddim. Il-priorità kruċali di kien nizguraw permezz tal-leadership effettiva, pożizzjoni maquda u b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea fid-dawl ta' negozjati internazzjonali fuq il-kambjament klimatiku fid-dawl anki tal summit ta' Pariġi fl-2015 illi se jiri wassal fuq ftejm globali għal klima. Viċ-President ħajkun anki responsabbli għal strateġija ta' tkabbir ekoloġiku għall-Unjoni Ewropea illi għandha ssir lider dinji fil-enerġija rinnovabbli u għandu jkun għafas anke li jikonsidra il għafas enerġiku tal-2030 fl-aħħar net nixtieq nisħab il l-politika klimatika Ewropea tinkludi riforma tal- suq tal-karbonju u l-emissions trading scheme u żgur ħajkun hemm iktar kollegi jitkellmu fuq dan. Issa nista' nirritorna il-mikrofon lill-kollega Buzek. Eh, thank you, kolleg. Grazie ħafna, kollega. L-istruttura tal-dan is-smih tagħna huwa l-istess bħal dak li kien 60 milu, jiġifieri t-tlieta li għadda. Imma fakkarkom il-Kummissarju, uh, Vice President, uh, ħaj jiġi mistiden biex ikollu uh, jagħmel dikjarazzjoni tiegħu fil-bidu. Umbagħad mbagħad jagħmel ħames minuti biex jalaq. Wara l-introduzzjoni mill-Viċi President ta' Kommissjoni ikun hemm eh, l-opportunità biex jissiru 41 mistoqsija minnaħa tal-membri tal-Parlament. il dibattitu għaj sir eh, skont il-prinċipju ta' ping-pong, ġifieri jkun 3 minuti kull wieħed, minuta għal mistoqsija u 2 minuti għal risposta. Minna ma jkunem hemm mistoqsijiet wara l-ewwel ronda ħassir mill-grupp rappreżentanti tal-gruppi politiċi Umbat l-oħrajn skont ir-regola ehm, wieħed sitta tnej erba ta' proċeduri. U l-kollegi u l-komissarju jien nixtieq nitlobhom li jirrispettaw il-ħin allokat lilhom ikun hemm eh, tolleranza ta' ħames ta' 10 sekundi, tolleranza ta' 10 sekundi għal-komissarju u 5 ħames sekundi għal-membri. Għax immedjatament wara dan il- periodu ta' 5 sekondi u 10 eh, nitfulu il-mikrofon. Eh, u qabel ma jala il-żmien allokat ikun hemm indikazzjoni. U jkun hemm interpretazzjoni fil-23 lingwa. Hekk jogħġobkom eh, titkellmux baġla kbira. Għandna bżonn li jkollna interpretazzjoni għal 22 lingwa. Evidentement, inti ħatuża l lingwa l-sin tiegħek. Mela, Viċi President eh, Sefkovic biex forsi ettina il-dekjerazzjoni tijak, il-diskors tijak. Grazie ħafna. President, membri del Parlament, signori, fl-2010 Jazi Buzek għal flimkien ma' maġek dolur u jena li għam bżon li kunem tibdil radikali kif aħna niproduċu nikkonsmaw l-enerġija. Aħna konvinti li l-Europa għanda eh, bżon politika tal-enerġija komun iżjab b'saħħitha. dan l-orientazzjoni politika il-President Jean-Claude Juncker ibbaża lul nifsu fuq din il viżjoni biex eh, biex eh, jitlob li kun hemm unjoni iżjed reżiljanti f'dak l-Unjoni enerġija. U biex ikonna ehm, politika vizjonari dak l xaqsam il-tibdil ta' klima f'dan flittra ta' missjoni li huwa tani, ovvjament jena qed nassumi li ehm, nispera li niġi konfermat mill istituzzjoni ta'kom li jena għandi namel u nikkoordina ehm, inizjattivi biex naslu għal din il-vizjoni u għan ur kbira għalija li jiena ġejt mitlub biex nagħmel dan ix-xogħol eh, politika tal-enerġija u ta' tibdil fil-klima f'daw l-aħħar snin eh, ġew fuq qudiem fl-aġenda politika tal-Ewropa. L-Ewropa għandha ehm, sfidi fl-enerġija eh, issa rridu nizguraw il-sigurtà tal-enerġija, meta żomm moħħu għal kriżi li hemm bejn ir-Russja u l-Ukrajna u nġildu kontra t-tibdil fil-klima meta eh, nżommu f'moħħna il negozjat li hemm eh, f'Pariġi. Signuri, kifat fil-smiħ ta' qabel tiegħi u ilu 25 sena minn mindu eh, waqat portira tal-ħadit Waħna aħna nibdew nħossu l-riżultati pozittivi ta' tmim ta' dak e, l-Ewropa ta' qabel għanna konnessjonijiet verament b'saħħithom u għanna infrastruttura ta' trasport li ġi żviluppati e, għal e, raġunijiet ekonomiċi. Maħna realizzajna wkoll li din hija waħda mill-prioritajiet strateġi tal-Unjoni Ewropea. Aħna niżgurakom li jiena nħoss li dan huwa hija priorità. Hija ħaġa li jiena ħa nassumi b'responsabilità kbira. Palkom kont kandidat eh, għall-elezzjonijiet għall-Parlament u ġejt elett Il-ċittadini għaluli li aħna għanna bżon verament nifacċaw daw il-kwistjonijiet fl-Europa li għax dana jaffettwa il-kwalità ta' ħajjithom, ma li xit il-fuq xogħolhom, jixtiequ jkun hemm ambjent eh, tajjeb biex jgħixu fih u jixtiequ nelbu l-kriżi. Meta jiena tkellimt ma' ċittadini u ma tkellmu dwar il-prezz qoli tal-enerġija. ma ninsewx xitwa tal-2009 meta Slovakia eh, eh, Slovakia kienet fidlam għal 15 l-ekonomija kważi waslet eh, għal u l-fabriki u l-enerġija ġiet produta biss li djar u l-isparijiet u nafu li mhux Slovakia ma kienx l uka pajjiż. Jiena konvint li kieku ma kien hemmx solidarità Ewropea u blejnu u kieku ma kienx għall-għajnuna Ewropea il-konsekwenzi kienu ħajkunu verament terribli. Għalhekk huwa dmir tagħna solenni li niżguraw li ċittadini tagħna ma jfaċċaw sitwazzjoni bħal din mill-ġdid. Huwa importanti li, eh, nitalmu lezzjonijiet minn din il-kriżi għax il-gas stress test wera li aħna preparati ħafna aħjar minn qabel. Dana fisser ukoll inkun nistgħu eh, nejnu l-Ukrajna milli namlu nibatu eh, provisti mis-Slovakkja, Polonja u l-Ungerija. U din ħaġa tajba għax qed naraw li r-Russja qed tuża il-provista ta' gas bħala strument bħala arma Eh, politika kontra l-Ukrajina u pajjiżi oħra li jridu jgħinuha. Dina ħaġa miex aċċettabbli, totalment mhux aċċettabbli eh, jiena bl-appoġġ tagħkom ħan indirizza l-kwestjoni ta' sigurtà tal-enerġija bl-attenzjoni kbira eh, u nżomm l-interess tal-Ewropa stress test uraw ukoll li l-impatt negattiv ta' eh, eh, diffikultajiet fil-gas jistaw intafuhom eh, flimkien imkien ah, mhux individwalment. Wasal iż-żmien li jkun hemm Unjoni tal-Enerġija Ewropea. Tad għal dawk li huma xettiċi dwar din id-deċiżjoni strateġika, jiena ngħid li qed er- 70 sen ilu eh, Ewropa maquda kienet ħolma li wieħed jgħaddi l-fruntiera minn Slovakkja l Awstrija kienet ħadha laqas kienet possibbli 25 sena U laqqas ma kienet ħaġa konsidrata realistika li jkun hemm munita Unjoni Bankarja. Ehm, imma kif qal Nelson Mandela dejjem deret li ħaġa impossibbli sakemm ħaġa sir. Allora din l-Unjoni Ewropea din enerġija kif għandha tkun? Għanna nifukaw fuq ħames pilastri. L-ewwel wieħed għandu jkun s segurta s solidarita u l fiduċa L-Unjoni Ewropea hija suq Eh, importanti ħafna tal-enerġija għax l-Unjoni Ewropea timporta 53% tal-enerġija. Dan jfisser 400 biljun euro kull sena. Naħna l-iżjed li nikkonsmaw enerġija. Eh, aħna naġixxu skont dan qed nuru l-pistana aħna nistgħu nitolbu prezzijiet iżjed ġusti u kondizzjonijiet tas-suq iżjed eh, adekwati u ekwilibrati le. Innuqqas eh, ta' kapaċità tagħna biex nitkellmu flimkien qed jillimita l-influenza tagħna. Wasal iż-żmien biex ikollna diplomazija tal-enerġija Ewropea biex l-interessi tal-enerġija tagħna tkun fost l-prioritajiet ta' kwistjonijiet barranin u kummerċ jek eh, ikonna e koordinazzjoni aħjar inkunu nistgħu nirriżistu l-pressjonijiet mill-pajjiżi terzi u nevitaw id-distorsjonijiet fis-suq dak l-għandu xjaqsam ftejn ma' pajjiżi terzi li ma' jirrispettawx il-regoli tal-Unjoni Jiena favur li kunem hemm dibattitu Ewropew biex nagħtu mandat lill kummissjoni Ewropea biex jinnegozja ftejn internazzjonali eh, fisem l-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi. Li jekk aħna nibnu l-enerġija eh, l-Unjoni tal-Enerġija jfisser li jkollna kooperazzjoni ħjar mal-ġirien tagħna biex nintegraw il-swieq rispettivi nisħaq fuq l-importanza tal-komunità tal-enerġija f'dan is-sens. Imma fl-istess ħin rridu naraw kif nistgħu nixtu il-gas fl flimkien bla dubju rridu nirrispettaw il-kompetizzjoni u r-regoli tal-WTO imma naħseb li għandna nippruvaw nagħmlu hekk. Jiena nixtieq li dawk il-ħab 400 biljun euro eh, dal-argument innużaw forma żjed qawwija. Koordinazzjoni vera tfisser l istati membri eh, ma jbidlux il-sistema ta' enerġija tagħhom minna ma jkonsultaw mal-msieħba tagħhom u minna ma jenalizzaw il-konsekwenzi fuq is-sistemi tagħhom. Eh, element importanti huwa li diversifikaw il-provista dak li għandu huwa għandu xaqsa marrotot u kif ukoll min jibatinna l-enerġija. Għanna naħdmu eh, b'forma eh, intensiva fuq il-kurutur tan naħat isfel mm, biex nġibu waslu l-gas tal-Kaspju għall-Ewropa. Aħna għanna nizviluppaw ukoll eh, subija tagħna mal-Norway u nipromuovu proġett mal-Alġerija l-izvilupp ta' terminali tal-LNG jiftaħ possibilitajiet oħra ta' importazzjoni. It-tieni pilastru għandu jiġi bazat fuq eh, suq intern kompetittiv u sħiħ dan ikun eh, il-sinsla ta' l-Unjoni Ewropea ġdida fl-enerġija. Dan jfisser li jkun hemm movimenti iżjed bej eh, f'pajjiż u ieħor, ikun hemm kooperazzjoni reġjonali aħjar, ikun hemm infrastruttura aħjar. Ah, eh, aħna nabżu niżguraw li jkun hemm kompetittività għall-industrija tal-Unjoni Ewropea u jkun hemm enerġija li jistgħu jħallsu il-ċittadini tagħna għanna bżon infrastruttura eh, ta' enerġija adekwata, b'konnessjonijiet adekwati biex nippermettu n-integraw eh, daw il-renovabli fil-sistema. Eh, fondi strutturali, Collecting Europe Facility, investiment konġunt u il-pakket ta' investiment ta' Juncker għandhom jgħinu għal dan il-sens. Tillet pilastru għanda jkun moderazzjoni fil-talba, ġifiri li dak li inħalsu l-enerġija jiġi kontrollat u ntajbu s-sigurta eh, tal-enerġija. Għanna bżon eh, li konna efficienza fl-enerġija. Għadżin għanda jkun ejjun importanti l-ewel wieħed. Eh, l-izzet wieħed nadif, l-izzet megawatt nadif u dak li aħna nifrankaw. l efficienza fl-enerġija għanda tittejjeb l-lin mill-2020. Jekk intejbu l-effiċenza fl-enerġija dan jfisser li konna sigurta tal-enerġija ħjar imma wkoll ntajbu l-kompetitività tal-industrija tal-Ewropea. Jiena nappoġġa l impenta tal President biex ikonna effiċenza tal-enerġija u naqbel li eh, kunem eh, priorità l-bini, trasport u prodotti. L-raba wieħed huwa li eh, aħna nkomplu innaqsu l-emissjonijiet seret, effett seret. Jena nixtieq naslu għal targets tana fl-2030 jena impenjat għal lan tal-President Juncker biex eh, l-Unjoni Ewropea ssur issir eh, l-ewwel waħda f'dak li huwa enerġija rinnovabbli. Ah, b'din il-forma aħna noħolqu fuq minn 4 miljun eh, impjek aħdar aħna jien naħseb li fil nivell internazzjonali għandna nagħmlu kull sforz biex natlu għal ftehim dwar tibdil fil-klima fit-tmiem tal-2015 f'Pariġi. L-Unjoni Ewropea minn dejjem kienet fuq quddiem fil-negozjati tal-klima u għandna nkomplu nkunu fuq quddiem fil-negozjati tal-negozjati tal-klima. U l-aħħar bil tiegħi huwa riċerka u l innovazzjoni li jagħmlu investimenti f'dan il-kamp huwa essenzjali għax l-Unjoni Ewropea għandha bżonn iżid l-isforzi tagħha biex twassal eh, teknoloġiji tal-enerġija eh, verament rendu li ma jqumux f'wisq u għandhom ftit karbonju fil-suq. Eh, għanna bżon teknoloġiji ġodda biex inkunu nistaw naslu għall-anijiet li għanna, għall-miri li għanna għanna. Dan huwa l-ħames pilastri li jiena tixtieq nibni fuqo biex noħolqu unjoni tal-enerġija li hija kapaċi eh, ta' ruħa malaj ehm, u flimkien ma' politika ta' tibdil ta' klima. Jena ma nistax ikonna ħaġa waħda minna ma jkollna l-oħra. U jien naħseb li jekk ikollna approċċ integrat inkunu nistgħu naslu għal benefiċċji ambjentali u ekonomiċi biex inkunu nistgħu naslu għal dat kabir ekonomiku aħdar. Signori President, Mista xilu jina kelli smieħ tiegħi fuq l u l lum Llum ħanamel l-aħjar tiegħi biex n l-appoġġ tagħkom għal portafolio ġdid li ġim hotelili l-erba li għadda. Jiena mhux pretendi li li f'daqqa waħda sirċi espert fuq l-enerġija minn lejla n-nar. Imma għamilt kun l-almu tiegħi biex nifara kemm jista' jkun għal dan ismieħ Jek jekk jiena nasal Eh, l-inni gwadanja l-appoċ ta'kom eh, nkun nistan komplu eh, nitallem il-pija u nħolqu Unjoni tal-Enerġija Ewropea fl-imkien. Għax naħseb li fħamis snin nistgħu nagħmlu ħallu. Jiena naħseb li aħna koll il-koll għandna nagħmlu dan l-ċittadina tagħna biex niżguraw li l vizjoni ta' Unjoni tal-Enerġija Ewropea tissir realtà. Grazzi. thank you very much for your opening statement. Grazzi ħafna għal din istqarrija tal-ftuħ tiegħek sur eh, viċ-president nominat. Issa ejja ngħaddu għall-ewwel round ta' kummenti u mistoqsijiet minnaħa tagħna mela fisem il-gruppi politiċi. Nad il-kelma l sur Kristjanis Karins fisem l-EPP, il-PPE. Grazie ħafna sur Sefkvic. Jiena naħseb li il-koll nifmu xi tfisser li titgħallem portafol kompletament ġdid fi żmien ħames tiem. Jiena naħseb li kulħadd jifhem is-sitwazzjoni li tinsab fiha inti. Iżda jiena nixtieq insaqsik dwar is-sigurtà tal-forniment. Inti bħalma qed aħna nidependu ħafna fuq l-importazzjoni eh, tal-enerġija eh, biljun euro kuljum. Bħalma tafu is-settur tal-gas hija ta' sfida kbira li xi għazja diffiċli biex ikun hemm trasporti u anke fil-qasam tal-gas aħna għandna eh, dipend dipendenza b'saħħitha li qiegħda tikber fuq il-forniment minnaħa tar-Russja. U inti stess qed li huwa diffiċli għaliex fl-Ukrajna il-forniment tal-gas qed jintuża bħala arma. Mela żewġ mistoqsijiet minnaħa tiegħi. L-ewwel net, Inti bħala kummissarju kiku tappoġġa il-proġett tal-pipeline tal-gas South Stream li ħajżid id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq il-gas mir russja u tini mistoqsija kif qed tipproponi li tnaqqas id-dipendenza enerġetika tagħna fuq ir-Russja u nżidu s-sigurtà ġenerali eh, tal-forniment mm, tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet dawn huma kruċjali għal ħidma komuni tagħna għal ħames snin li ġejjin. Mela jekk tippermettili jiena ħaladdi mill-ewwel għal tweġiba fuq South Stream. South Stream ġiet sospiża u hemm raġuni tajba għal dan għaliex aħna sempliċement ma nistawx nappoġġaw u ma nistawx naċċettaw li proġett kbir bħal dan ikun qiegħed isir f'Unjoni Ewropea mill-kumpanija li ma tixtieqx tirrispetta ir-regoli tal-Unjoni Ewropea lek huwa ċar immens li għal dan l-aspett għandna bżonn ta' li niċċaraw żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net impenn bla ebda dubji dwar ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u tieni punt li huwa diskrit fil-fatt fil-istrateġija ta' sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea dan kif jista' jgħin fis-sigurtà tagħna fl-Ewropa. Dan kif jiddiversifika s-sors tal-enerġija tagħna u frankament jiena minix qed nara li dan il-proġett qed iwetta il-kriterji tiegħu. Għalhekk jiena nemmen li fil-ġejjieni aħna nistaw natu l-appoċ eh, politiku u finanzjarju tagħna lill-kurutur ta' nofsinhar għax u huwa mm, proġett importanti ħafna li tgħinna biex niddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija sabiex il-gass mill-Kaspju jidħol fl-Unjoni Ewropea u jkollna l-possibilità li nużaw mhux biss Is-sur lejun eh, Azerbajġani tal-gas iżda possibilment ukoll jekk ikollna kooperazzjoni tajba u l ħidma tajba nistgħu niftu l-negozjati wkoll anka ma' sors ieħor li jkun rappreżentat mit-Turkmenistan din id-darba. Għalhekk il-preferenza tiegħi hija li niddiversifikaw lejun tal-enerġija u nagħmlu l-almutana sabiex il-proġett tal kurutur tan-nofsinhar jibda u jibda miexi u jkonna appoġġ finanzjarju għal dan il-proġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa fisem il-grupp SND l-Sinjura Kathleen Van Brempt. Grazzi ħafna komissarju. Jien għandi naqra tarriħ għalek għandi forsi il-vuċi mux b'saħħitha daqs is-soltu. Għandi mistoqsija fuq l-Unjoni Enerġetika kollha kemmi bħalma taf hemm diġà interpretazzjonijiet differenti aħna għandna il-minimu biss li qed nagħmlu l-minimu biex ikunu indipendenti mir-Russja, imma dan mhux biżejja tal-grupp tagħna, iżda inti semmejt ħames pilastri ċari ħafna u jiena naħseb li dawn ikopru il-maġġoranza ta' dak li aħna nikkonsidraw li huma bażiċi għall-Unjoni Enerġetika. Issa għandi żewġ mistoqsijiet partikolari. Jekk tħares lejn dawn ħames pilastri, x'inhuma il-prioritajiet eh, ewlenin tiegħek? U x'ħajkunu l-miżuri li ħatmexxi l-qudiem fis-snin li ġejjin? Grazzi ħafna, Sinjura. Ehm, mm, Van Bremtu, grazzi ħafna l dawn mistoqsijiet għal ħut minnhom dan il-prioritajiet nistgħu nippjanaw fuqhom flimkien u ħutom minnhom ħajsiru. U għalhekk nixtieq nkun nishtin kunna xajkunu rizultati ta' negozjati għada bejn il-Komissarju Oettinger u il-kontraparti Russu. Forsi nixxinna intemmu dan id-dram fuq il-forniment tal-gas u anka dak li jtiġi fl-Ukrajina. Jina għadni imħasseb li din tista' tkun priorita immedjata li ħajkonna eh, insolvuha mill-ewwel. Imma anke jekk warbu dan kollu jekk inħarsu mill-punti strateġiċi jiena naħseb li l-aħjar approċċ ikun li nimxu l qudiem fuq il-pilastri kollha flimkien għaliex hemm ħafna affarijiet li qegħdin iseħħu flimkien. Jien qed nittama li nhar il-ħamis ħajkonna deċiżjonijiet ambizjużi min-naħa tal-Kunsill Ewropew. Jiena għada ħan nirrappreżenta l-Kummissjoni fi Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali fejn qed nittama li konna eh, riżultat tajjeb u ambizjuż għaliex xħada hemm il-Kunsill qed iħejji għallaqa tal-mexxejja Ewropej tal-ħamis u anke hemmhekk għandek bżonn taħdem fuq il-pjanar leġislattiv kif dan il-pakkett tkun tista' tpoġġih fil-qafas leġislattiv. U ovvjament imbagħad sar-rebija ta' sena d-dieħla hemm bżonn inħejju l-pożizzjoni tan negozjati tagħna għal Pariġi li tkun importanti ħafna. U ovvjament aħna imxejna l qudiem fuq il-proċess biex nażlu il-proġetti mill-CEF li għaddejjin bħalissa u rridu nkomplu bil-xiri pubbliku u il-proċedura ta' għazla għal proġett li jiġu mażula bat finalment hemm bżonn li naġixxu wkoll b'aktar saħħa fuq is-suq internu fuq il-kwistjoni li jaffettwaw is-suq intern intom tafu li aħna diġaq qbilna xi ilu li sal-2014 ħajkonna is-suq tal-enerġija u l-Unjoni Enerġetika ikunu lesti ma tafu x'ħajġri sa timil ta' din sena mhux ħajseħdan, dan għalhekk hemm bżonn li verament nimxu il qoddim kemm jista' jkun malajr u eh, jekk ikun hemm bżonn nagħmlu eh, proċeduri ta' ksur ukoll. Grazzi ħafna sa naddi l-kelma l-Onorevoli Gerling. Nilqa l-Onorevoli Sefkovic. Fil-struttura l-ġdida, il-Viċi President huwa verament importanti sabiex ikun hemm eh, approċċ ta' politika koeżiv. Iżda il-Viċi President nominat mhux qed jagħtina idea ta' kif ħataħdem din, għalhekk nixtieqek tagħti eżempju sempliċi. Issa, il-Parlament qed jaħdem fuq id-direttiva ta' ceiling nazzjonali. E, eh, di tkun verament importanti u hija xi ħaġa importanti għal ċittadini ċittadini Ewropej u anka fuq il-livell globali bħalma juri il-matur il-maratona tal-bieraħ ta' Beijing Issa għanna żewġ affarijiet importanti. Waħda il-GHGs li tiġi trattata eh, minna u koll u it-tini dwar il-kwalità tal-arja. Memx sinerġija, il-miri ma jikumplementawx xulxin u dati mumiex li flimkien laqas hemm ħafna miri l-emmulaw, imma dan mhux regolamentazzjoni aħjar x'ħat għamlu fuq din. Iva, grazie ħafna, onorevoli Gerling, inti diskrivejt is-situazzjoni b'mod tajjeb għalhekk il-President elett iddeċida li jbiddel l-istruttura. Għaliex din l-istruttura l-ġdida ċertament ħadd ġalna eh, biex niksru din il-mentalità ta' silos, ġalna nikkoperaw mill-viċin mill-bidu mhux biss il-Kummissjoni jew il-Kummissarji manka s-servizzi. Jiena naħseb li ħajkun importanti ħafna li l-Viċi President u l-Kummissarji jagħtu eżempju pożittivi li aħna lesti u nafu u rridu naħdmu flimkien. Jekk inti taħseb tares lejn l-organigram il-ġdid tal-Kummissjoni, ħares eh, jekk taraw hekk għaw il-pożizzjoni tiegħi jekk tapprovawni. U hawnhekk hawn mbagħad il-Kummissarji l-oħra li ħan jien nixtieq ngħid li l-kulur huwa aħdar. u ovvjament u importanti li naħdmu fil-viċin ma' servizzi kollha li huma responsabbli għal leġislazzjoni ambientali. Għalhekk jiena nista' wetkom li għalli għasmin mill-perspettiva tiegħi ir-rwol tal-Viċi President huwa ir-rwol ta' koordinatur sabiex nassiguraw li s-servizzi edin qegħdin jikkooperaw flimkien mill-bidu sabiex nevitaw is-sitwazzjoni li servizzi jipprova jilħaq ċertu miri u servizzi ieħor jipprova jilħaq miri oħra. Ħafna drabi huma jixtiequ li kollhom l-iskemi ta' rapportaġġ tagħhom differenti u mbagħad meta naslu għal fazi ta' konklużjoni meta niġu eh, għal qoddim il-kulleġġ hemmhekk ikun hemm il-konsultazzjonijiet eh, bejn is-servizzi fejn il-kabinetti jippruvaw li dawn iż-żewġ leġislazzjonijiet, dawn il-proposti għal leġislazzjoni li huma differenti bejnietom ikunu kompatibbli kemm jista' jkun, ma mhux dejjem jirnexxielhom, għalhekk issa nixtiequ inbidlu l-affarijiet. Aħna nixtiequ nikkooperaw mill-bidu sabiex nassiguraw li aħna fil-fatt mixin il-qudiem flimkien kif ukoll sabiex nassiguraw li il-rapportaċ li memx bżonnu, il-burokrazija mux meħtieġa kif ukoll l-obbligi ta' rapportaċ eċċessiv u ma ħaġa tal-passat. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Federley, il-Viċi President tagħna li huwa rappresentant tal-Alde. Grazzi ħafna eh, Sur President u Sur Viċi President Maħtur. Eh, meta terġa' tiġi żurni eh, fl-uffiċċju tiegħi jiena xtrajt siġġijiet ġodda ġifieri jkunu komdi. Mela, Inti diġa rispondejt fil-fat l-ewwel mistoqsija dwar kif ħatkun qed tmexxi l qudiem eh, fir-rinovabbli. Mela ħan ħanbiddel il-mistoqsija, hemm dibattitu dejjem għaddej fuq il-ġeopolitika, il-tibdil fil-klima u tkabbir ekonomiku. U waħda mill-diffikultajiet ewlenin f'din il-kamra hija propju li ninsabu fuq livell fejn nistgħu ngħidu li tkabbir ekonomiku mhux qed jixxekkel permezz tal ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Għalek, jiena nishtiq li l komissarju nominat sabiex talabra ftit fuq dan. Inti qed tara li il-ġlieda ta' tibdil fil-klima hija teddida għad kabir ekonomiku fl-Ewropa, grazzi. Uh, uh, iva, grazzi ħafna din il-mistoqsija, Onorevoli Federley. Jiena ovvjament ma naħsibx dan għaliex jiena nemmen li kemm l-industrija kompetittiva kif ukoll il-politika ambientali kompetittiva jridu jsaħħu lil xulxin. Jiena fil-istqarrija ta' introduzzjoni tiegħi sempliċement kont qed niddiskrivi għaliex jiena naf li fil-kumitati intom l-esperti li qegħdin jittrattaw kwistjonijiet tal-klima, tal tibdil fil-klima, tal-ambjent, eċetera. Ġifieri intom tafu xi tinħallsu l-importazzjonijiet tafu x'instabilità qegħdin niffaċċaw kull kull ħarifa għal dawn l-aħħar ftit snin għaliex verament niddependu mill-ejjun ta' enerġija li jinsabu barra mit territorju tal-Unjoni Ewropea għalhekk ir-rinovabbli qegħdin jagħtuna enerġija tagħna. Għaliex ir-riħ huwa tagħna, l-enerġija li ġejja mix-xemx hija tagħna. Il-kumpaniji tagħna huma l-aħjar fid-dinja dwar din it-tip ta' teknoloġija, tant huma tajbin li aħna naraw li edin ikunu dejjem aktar ta' suċċess anka fis-swieq barranin, anka f'pajjiżi bħal Ċina fejn huma wkoll qed jindunaw li forsi Mix laħjar ħaġa u l-ħjar esperienza li tiġi maratona u billi tilbes maskla fuq wiċċa kax għas bis tista' tuħu nifs. Ġifieri din mix laħjar sitwazzjoni fejn intritta titfi l-industrija kollha sabiex l-ispettaturi kun jistgħu jarawhom fuq il-track tal-Olimpijadi. Għalhekk, dak li għandna bżonn huwa li nassiguraw ruħna li aħna mixin il-qoddim u li qegħdin natu qafas ċar u ċertezza legali lil negozji lil industrija sabiex nipromovu it-teknoloġiji favur l-ambjent u namlu dan b'tali mod li ma nkunu qed namlu ħsara lill-industrija iżda nkunu qegħdin natu enerġija li ta' min jiflaħalija finanzjarjament u li hija sostenibli għaliex dan huwa verament eh, il-futur tal-Unjoni Ewropea u l-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Slikjotis mill-Gwe. Grazie ħafna, Vice President, eh, għal dak li huwa l-istarja tiegħek għal dak li għandu x'aqsam l-enerġija, m'hemmx referenza għal sorsi li nsabu fil-Mediterran u r-rwol li dawn jistaw kollom eh, fuq l-enerġija. Ma semmewx daw. Skontent, xinu huwa r-rwol ta' dawn il-bjar, dawn il-, il dawn is-sorsi li nsabu partikolarment f'Ċipru issa hemm kumpaniji tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom biex jaraw x'inhu mal-prospetti. Hemm eh, kurotur li jista' jkun miex lejn ċentru tal-Ewropa u dan jista' jiġi finanzjat bħala proġett biex iħares is-sigurtà enerġetika fir-reġjun kollu kemm.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 E, eh, nefasizza punt li semmejt fil-kommenti tijaj, ovvjament taħt il-pressjoni tal-ħin eh, jina għamilt referenza eh, ċara għal gas li jen fil-Mediterran, jina naħseb li ċipru hija verament fortunata li jinstab dan il-bir il-ġdijt u li jista' jkollu l-potenzjal ta' 140 eh, 160 biljun metru kubu ta' gas li nistaw nużawa u forsi hemm bżonn ta' esplorazzjoni addizzjonali, forsi nsibu anka riservi addizzjonali. U naf ukoll dwar is-sitwazzjoni diffiċli ta' ċertu pajjiżi bħal Ċipru u Malta li qegħdin diġà ibatu ilhom ftit ibatu biex jelbu l-pożizzjoni li jinsabu fiha fejn meta jinsabu eh, f'pożizzjoni ta' gżejjer ta' enerġija U din hija pożizzjoni li hija riflessa b'mod tajjeb anka fil-lista tal-proġetti tal-interess komuni li qegħdin hemm biex jgħinu l-dawn l-gżejjer ta' enerġija u jkunu jistaw jużaw dawn is-sorsi għalhekk jiena naqbel mal-gvern ta' ċipru, nista' ngħid lill gvern ta' ċipru li l-Kummissjoni ħadd eżamina l-possibilità li tgħin eh, biex tkompli riċerka fuq il-bir ta' Afrodite biex u nassiguraw kol li il-proġett ikun jista' jippermetti lil ċipru li tsir parti mill-grid tal-enerġija tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea minn naħa l-oħra tkun tista' tibbenefika wkoll minn dawn is-sejbit il-ġodda u tesplora għal benefiċċju tal-enerġija Ewropea. Biex ikun hemm inqas dependenza biex ma ngħidux li nkunu indipendenti għal xija forsi kelma naqra eh, b'saħħitha wis. Grazzi ħafna issa is-sur Bas Eichhout mill-ħodor. Awek, Sur Sefkovic. Jiena nixtieq eh, nitkellem fuq negozjat internazzjonali fuq il-klima għaliex tul is-smih kollha ma kienx ċar punt wieħed partikolari min se jkun qiegħed jinnegozja fissem il-Kummissjoni Ewropea fuq fin-negozjati tal-klima internazzjonali. Anka jsem wieħed biżejjed għaliex inti fil-kitba eh, fil-risposti bil-miktub qed li tajjeb li nitkellmu vuċi waħda ma min ħadd tkun din il-vuċi waħda imma mbagħad Inti qed ukoll li tixtieq li jkun hemm riżultati internazzjonali li għandhom sens. X'qed tajt biha di li għandhom sens meaningful? U inti qed li Pariġi tibda il sena diħla imma fil-fatt tibda din il-ġimgħa skont eh, x'iddeċiedi l-Ewropa. Aħna nafu li qed niddiskutu eh, li naqsu b'40 fil-mija imma dan huwa eh, il-minimu għaliex aħna eventwalment irridu naslu 50% biex naslu għal dak il-limitu ta' żewġ gradi. X'ħat tagħmlu biex iżidu dawn il-livelli ċivili kif ukoll e, u sabiex verament nilħu il-nuqqas ta' 40%. For uh, that question, if the if the if the if the question Mela jekk il-mistoqsija hija min sejjer Pariġi nista' nissegura li jiena sejjer Pariġi, iżda it-triq lej Pariġi hija twila u din it-triq tibda bħalma qed inti nhar il-ħamis li ġej fi Brussell u ħadd kompli mbagħad flima Umbat, ovvjament, se jkun hemm ħafna eh, konferenzi internazzjonali fejn ħajkun hemm laqat u negozjati li ħajt skunu qegħdin isiru. Għalhekk jiena naħseb li dak li rridu nagħmlu issa huwa li nuru spirtu ta' li qed naħdmu flimkien, naħdmu flimkien bħala kummissjoni, ma mhux biss eh, eh, il-kummissjoni, għaliex mhux biss il-kummissarju għall-enerġija jew inkella viċ president tal-klima, eċetera, kulħadd għandu xi ħaġa xi kontribwixxi, għaliex dan huwa sforz komuni. Il-politiki kollha ikunu qegħdin eh, jikkontribwixxu għal riżultat ta' suċċess tan-negozjati ta' Pariġi għalli kiena ngħid li dejjem hemm bżonn li konna mira waħda f'moħħna. X'ħajkun li l-aħjar rappresentazzjoni u li zjed riżultat effiċenti f'dawn il-negozjati. Xħal tkun jekk ikun hemm eh, il-Kummissarju għal eh, tibdil fil-klima jew nkella forsi livell all għal viċi President eh, għall enerġija ġifieri dan huwa l-approċċ tiegħi għal din il-kwistjoni għaliex jiena naħseb li l-ogħla priorità hija li jkollna suċċess ġifieri li jkollna ftejim internazzjonali legali u vinkolanti f'Pariġi għaliex aħna dan għandna natuħ lill pjaneta liċ ċittadini kollha u li rridu nassiguraw ruħna li l-industrija tkun qed taħdem sitwazzjonijiet indaqs ma' l-imsieħba internazzjonali. Jina nemmen li riżultat u l-livell ta' ambizzjoni sej ehm, se jiddependu ħafna fuq nar il-ħamis dwar l-adozzjoni tal qafa tal-20 tal-2030, iżda nista' nassigurakom li l-Kummissjoni meta tkun qed ħejja l-pożizzjoni tan-negozjati ta' ħaf Pariġi se tkun ambizjuża ħafna ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, hekk laqna l-ewwel round ta' mistoqsijiet. Issa fisse minn gruppi politiċi issa nixtieq u nibdew it-tieni round ta' mistoqsijiet. Mela ngħaddi l-kelma lis sur Peter Lise. Grazie, Sir President. Komissarju, intom għamiltu referenza għal Jean-Claude Juncker u sur fat kienu preċiżi dwar il-kwestjoni tal-enerġija 30% sa l-2030. Nixtieq nisma' sa kemm tgħin iżjed speċifiċi dwar din ir-referenza u jekk tistax ta' poġġa l żewġ kollegi f'termini ta' implementazzjoni u anke l-mezzi il-direttiva ta' eco-design minkejja li naħseb li hija raġonevoli kien hemm ċerta livell ta' kritika nixtieq nistaqsik partikolarment dwar l-opinjoni tiegħek fuq regolament Duxkafen illi huwa dastant kontroverzjali fuq dan irridu nitkellmu wkoll. Is-sur Kanjeta qal illi l-direttiva fuq l-effiċjenza enerġetika u aħna favur dan kollox hemm il-kodeċiżjoni dil burokrazija żejda kif ħanħelsu minna u kif ħajkonna zet inċentivi biex nappoġġaw li nizmot pozittiv jek tippermetti qed nitkellmu dwar ta' wieħed u fit-tieni parti. Iva grazzi ħafna li sur li ta' din mistoqsija. Palma qal is-Sur Juncker jiena wkoll kont impenjat b'din il-figura ta' 30% fil-rigward tal-effettività enerġetika u anki minnada, sa' minnada nkun jgħat namel għal-mutjem tkont jgħat niprepara għal-smieħ tal-lum kif ukoll għal-negozjati ta' għada. Din hija kwistjoni hija diffiċli tinnegozja il lex għam oppozizjoni minna tal-istati membri zan għamil għal kollu tijaj sabiex nużu setat kolla tijaj fi negozjati sabiex nispiega eżattament din il-mira kemm hija importanti appuntu għal ġejjini tal-Unjoni Ewropea dwar l-ekodesign ħajkolli bżolla ta'kom biex nikkomunikaw l-importanza tal-ekodesign. l design kienet uh, direttiva li eh, tuqa ta' zufjet mill-medja kienem dera illi din hija impożizzjoni minnaħat tal-Kommissjoni fuq eh, il-tamir l-appliances kollha permezz tal-Eco Design tal-2020 l-Ewropa sejra tifranka ammont illi tammont tal-konsum enerġetiku tal-Italja f'sena. Jien meta niġu għal vacuum cleaners, per eżempju, fi proposta bħal din għandna interess nispjegaw lil pubbliku għal qegħdin nissuġġerixxu tal proposta u biex nevitaw il-burokrazija u jiena naqbel miegħek li iva għandna neliminawa kemm nistgħu għandna nifukaw l-iktar fuq dawk l-appliances fejn tassew tista' iġġib frankar enerġetiku. Grazzi ħafna. Is-Sur Mattias Grote Iva, meta aħna rċevejna il-portafol minnaħat tal-Kummissjoni, aħna rajna l-Unjoni Enerġetika bħala suġġett. U rajna kif il-klima u l-enerġija kienu marbuta fl-imkien. Aħna bosta fil-fatt kellna riservi dwar dan. Ma konniex nafu eżattament il-politika enerġetika sejra tkun ħames snin ġejjin u konna imbezzajn illi xi punti jistgħu jinqabżu. X'taħsbu illi tista' tagħmel intom fil-Kummissjoni biex namlu tajab għal dan it-ħassib, sabiex nizguraw illi dan ma jkunx il-kas, illi l-enerġija rinnovabli inti tkellimt dwarha diġa. Iżda fil-fatt, fil-qosor, x'tista' tajt biex lil pubbliku tikkomunikalu dan il-ħsieb u l-tweġibat jekk ta' interessani. Grazzi l-sur Grote ma naħsebx illi din il-politika sejra t-twarrab, għalix <laughs> musa t-permettu li naf kemm intom għandkom għal-qalbkom din il-politika u nista nizgurakom illi din zgur t-instab fil-missionators li li l-Komissarju tal-Ambjent dak ta' kambjament klimatiku u biex l-importanza anki ta' din il-politika fil-ġejjieni fil-ġejjien sejri naraw żviluppi importanti ħafna fis-snin li ġejjin x'in niġu għall-enerġija rinnovabbli. Dawn huma mattilet li l-ikbar sors ta' ħolqien ta' enerġija. Iżjed sorsi issa waslu għal maturità fejn jistaw jimxu għal rasom iżda hemm limitazzjonijiet il għaliex qatt m'hemmx grid flessibli bizzejiet biex tippermetti l-introduzzjoni ta' enerġija rinnovabbli għat hemm bosta intoppi illi ma jippermettulniex li jkollna kummerġ da' stant ħieles ta' l-elettriku bħalma nixtiequ li jkollna u sejr ikonna iżjed riċerka u svilup f'dan il-qasam illi sejri wasta l-eventualment l żieda ulterjuri mill-diversifikazzjoni tal-sorsi enerġetiċi din iva sejra tkun waħda mill-prioritajiet tal-Kommissjoni Ewropea li jekk din nitkellmu dwar risorsi indiġeni, jekk din nitkellmu dwar indipendenza enerġetika Ewropea, meta nitkellmu dwar l-obbligi internazzjonali illi tħallna għalihom bħala anke fid-dawl tal-2050 fil-fatt hemm dan pala wieħed mill muftieħ li jista' jwassalna għal dan lan. L-onorevoli Tanka issa, Sur President, jekk tippermettili, intom tasbu ħajkun hemm trattat ġdid jew emenda fit-trattat biex ikonna level playing field sabiex ikonna l-infrastruttura meħtieġa u bħala membru skoċċis l-Skozja ngħidlek li għandha ħafna riżorsi iżda mhix konnessa b'mod xieraq. Għaddastant nixtieq norbot anki mal-North Sea Grid kem taħsbu il ħajkun hemm fondi allokati għal dik il-grid meta taħseb illi ħa jitmexxa l qudiem dan il-proġett u nixtieqek tajt lil poplu skoċċis eżattament il pinjiet tijak for, for, for this question. Grazzi ta' din il-mistoqsija. Fil-verità, naħseb illi Iva jista' jsir ħafna bit-trattati li diġa għandna. Nafu illi l-proċess ta' trattat tal-bdiet ta' trattat huwa wieħed komplikat ħafna nafu anke daw minn li kienem taħt il-Kummissarju tal-President Barroso minħabba ratifikazzjoni u nafu kemm huwa dan proċess komplikata. L-ewwel nett iridu nużaw ir risorsi l-possibiltajiet kollha legali u politiċi mutija lilna mit-trattati attwali naħseb illi bihom nistaw tassaw nil-qwanijiet importanti xinniġu għal l-infrastruttura u l-interconnectors Naħseb għanna ħafna possibiltajiet tal finanzjament l ewwel waħda il-Connecting Europe Facilities li jirċievu finanzjament mill-budget Ewropew b'total ta' 6 biljun euro mhux ċifra kbira, mhux ċifra kbira l din. Irridu nużaw approċċ ta' finanzjament innovattiv irridu Naraw anki dan il-pakket ta' 300 biljun euro propost mill-President elett Juncker. Naħseb element importanti u illi għanna pjan komplessiv ta' kif jista' jsir dan illi l-annes tal-proġett tagħna hija lista li tiddefinixxi il-proġetti eżattament li rridu nagħmlu fil-ġejjini immedjat u fil-medda medja. -medja Jina nemmen illi jekk nibdew b'investiment ħajna xena nolħu anke permezz tal-Banka l-Investiment Ewropew, jina xena noħolqu pakket li jintuża għal proġetti ta' enerġetiċi Ewropej ġejjini. Is-sur Gerben Jan Gerbrandi. Grazzi sur President, sur, pres sur Sefkovic minn kien li tisemmejt fil-ħames pilastri l-effettività enerġetika u dekarbonizzazzjoni tal-fornitura enerġetika jina tajt li fit-tweġibiet ta'kom ifukajtu fuq il-fossil fuels l-izgurar tal-rizorsi ta' gas. Iżda taqbel miħaj illi traħħas l-enerġija ta' mela li ta' inqas nġis u se disponibli għanna nifukaw inqas fuq il-rizorsi non rinnovabli u nifukaw iktar fuq il-rinnovabli dik tkun l-aħjar strateġija. Issa il konsil Ewropew qed għaddej bil-ħidma tiegħu sabiex joħroġ anki bil-aġġornament il-għaliex hemm diviżjoni fil- bejn il-ponent u l-vant tal-Unjoni Ewropea ħajr nexxilkom tikkonvinċu l-imsieħba tal-vant tal-Unjoni Ewropea il-politika enerġetika hija fl-interess tagħhom ukoll. Definitely do my best. Iva, sa minn għada fil-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali fil-Lussemburgu ħanamel l-almu kollu tiegħi nemmen Il l-iktar importanti għal tal-ħamis ili kolna ftejm komuni illi niżguraw illi l-Ewropa miexa f'direzzjoni waħda illi titkellem bleħen unanimu u Nitkellmu mhux best minn issa sa Parigi iżda anka sa l-2030 u l-2050. Meta naraw il-miri il-ġew mażula l-qafas 2030 aħna qegħdin naħdmu mal-Kummissjoni b'evalwazzjoni ta' impatt b'saħħitha bbażi tal-impenji li tħallna lihom sal-2050 li d-dinja żviluppata għandha tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju bejn 80 u 90 fil-mija. Dan kien il-punt ta' tluq u mbagħad inżilna għal figuri illi ipproponejnilkom u restaqna lill-istati membri. Huwa għazjaċċar ċar koll għall-istati illi importanti tifoka fuq ir rinnovabli il-progress jatem l-inkwiet tagħhom u li jkollhom pożizzjonijiet tatluq punt differenti, possibilitajiet ta' finanzjament differenti. Għandhom anki kwalitajiet ta' grids differenti biex jakkomodaw l-enerġija rinnovabbli. Għadastantina nara li huwa importanti li jkollok żewġ elementi fil-pakket li ħajġi diskoss fil-ħamis. L-ewwel net ta' sforzi kif ukoll il-fond ta' investiment biex l hekk illi dawk l-allokazzjonijiet mill-ITS li ma jintużawx jisibu l-użu hekk sabiex ikun hemm rinnovar tal-pjanti enerġetiċi l-qodma sabiex nirrispettaw iżjed lill ambjent u jkunu inqas ta' tniġġis minn dak li għan nista. Pani Katarzyna Konieczna. Is-Sinjura Katarina Konieczna. Grazzi, sur kommissarju, fil-kommenti bil-miktub. Intom għamiltu dak l-istajtu skont it-tweġiba ta'kom sabiex l-istati membri l-Parlament Ewropew jiksbu informazzjoni dwar il-negozjati fuq il-klima sabiex il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea tkun waħda b'saħħitha u waħdanija. Aħna nixtiequ nkunu nafu l-pjan li għandek għall negozjati internazzjonali fuq il-klima il għaliex l-Unjoni Ewropea tixtieq tnaqqas l-emissjonijiet kbar tagħha iżda importanti li pajjiżi paċina u l-Istati Uniti li tant iniċċu u fostom anke l-Indja jagħmlu bħall-Unjoni Ewropea. X'tistgħu tagħmlu fuq dawn ma dawn il-pajjiżi li mhux għadin jiġġieldu l-ġlieda kontra l-kambjament klimatiku sabiex dawn ma jużawx dan biex eh, joħol uktar eh, postijiet ta' xogħol. Eh, v mojem rodnom jaziku, lebo viem, že my si určite porozumieme a tlumočníci po... Grazzi ħafna dan it-tini l-opportunità li li l-ek nkalmek fl-sin nattiv tijaj. Grazzi għal it-tnejn nistaw nifmu l-xulxin u l-interpreti xorta jistaw jibqaw għaddejjien bil-ħidma taħħom mill-Slovak. Mela jinn nista' ngħidlek fisem il-Kummissjoni ofismi u illi dawn il-negozjati u ma negozjati li ħani preparaw għal-jom bl-ikbar trasparenza possibli irridu nizguraw illi l-Parlament Ewropew jibqa ġornata fuq il-pozizjonijiet tagħna u dawn il-kwistjonijiet huma tal-ola importanza. Wara l-aħħar Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Mauda jiena ħassejtni ferm iżjed ottimist dwar il-miri jiena nemmen illi f'Pariġi ser nkunu nistgħu nilħu ferm iżjed milli ħsibna preċedentement. fin New York kellna l-opportunità naraw fenomenu ġdid. Hemm issa iżjed impenn għal l-miri klimatiċi, miri ambjentali, is-Segretarju Ġenerali Ban Ki-moon tistgħu iddedika għal din il-kawża Nafu li hemm anke leġislazzjoni ġdida li ġiet adottata fir-rigward tal-impjanti enerġetiċi ġewwa l-Istati Uniti, iċ-Ċina wkoll illi dejjem il-proċess ta' testjar ta' sistema ġdida u din hija sistema li tista' tqabbilha anki ma' dik tal-ITS tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq naħtaf din l-opportunità li naħtaf dal-mument sabiex niżguraw illi jkollna pożizzjoni ta' negozjar tajba u b'saħħitha fil-ħamis illi nkunu preparajna biżejjed għaliha dan huwa importanti anke fid-dawl tal-dak li se jiġri fir-rebbija tas-sena l-ġdida u sejjer jgħin anki tajjeb l-opportunitajiet tagħna. L-opportunitajiet tagħna huma aħjar illum milli kienu fl modi. Grazie. Janik Jadot. L-Onorevoli Janik Jadot. Kummissarju jgħad fuq dinna. Inti għad, u l-missjoniet Stur Juncker li rrit li l-Europa tkun fuq qoddim, tkun il-mexxej fid-dinja dwar dak li xaqsam l-enerġija. Verament tħoss li eh, mira ta' 27 eh, ta' tnaqis ta' 27 fil-li ġi propost mill-Kommissjoni li għadha kemm spiċċat u eh, il-kolleġġ ħafna drabi appoġġjaw għanijiet li jew miri li ma kienux ambizjużi tħossu li 27% ħaj kun ħaġa tajba. Ħan għamlu għasforz minn 2020 għal 2020 minn dak li għamilna eh, qabel 2020 verament ħoss li 27% li mhux vinkulanti li huwa medja Ewropea verament ħatejn li biex l-Ewropa tkun mexxej f'dak li xaqsam enerġija rinnovabbli. Grazzi ħafna ta' dik ir-risposta hija ta' dik mistoqsija dik mija mistoqsija leġittima. Ħanispjega lek naqra aħna x'kedna f'moħħna fil-proposta. L-ewwel eh, punt il-punt tat-tluq hija dwar kif aħna nistgħu nissodisfaw l-impenni tagħna lejn tal-2050 eh, eh, dak li għandu xaqsam il-mira tal-karbonju. U kif nistgħu nagħmlu dam l-aħjar maniera eh, binqas flus li kien il-punt ieħor dan l-analiżi. Aħna użajna metodoloġija preċiża u r-riżultat kien li l-parametri bażiċi li ġew preżentati lilkom u l-Stati membri inqas 40% eh, inqas fil-emissjonijiet, 30% sforz fl-għandixaton efficienza tal-enerġija u mill-inqas 27% dak li għandu xaqsam l-enerġija eh, renovabli. Hija dinja l forma effettiva mill-lat ta' spejjes. Imma eh, jekk nipprovaw għal iżjed l-ispiża ħatkun ħafna iżjed. Għadi kienet l-analiżi ekonomika li kienet li kien hemm bħala bażi dak li aħna qed nipproponu lilkom u l-istati membri. Jien nista' ngħidilkom li ġiġa konvint li aħna naqbżu dik il-mira ta' 27% għax mid-diskussjonijiet li aħna kellna mit-taħdiet li kellna ma' diversi pajjiżi li jixtiequ imorru l in mis-27%. U jiena din raġuni nemmen li fl-aħħar l-Ewropa jirnexxiela tottieni iżjed minn 27%. U dan ikun ta' benefiċċju għall-ambjent tagħna u l-sforzi tagħna dak li nixjaqsam il-tibdil tal-klima, speċjalment għal dak li huwa 2050 dwar il-karbonizzazzjoni. Issa ngħaddu għal Dornevori eh, onorevoli Jean-Luc Schaffhauser. Grazzi ħafna, Missjarju. Eh, sħaqt fuq l eh, l enerġija xi 200 biljun li qed jipproponi l-President Juncker ma ma nafux eżattament eh, daw il-miet ta' biljun mi faħħiġu. Jien nixtieq n proponi l-ek li aħna ħdimna eh, fi proġett li kien jinvolvi Spanja, Portugal, Italja u Franza fuq enerġiji ġodda u forma bif nistgħu nifrankaw enerġija bej 300 biljoni. biljuni. Aħna proponina forma ta' finanzjar oriġinali li hija eh, implantata fl-ekonomija reali. Konna proġetti eh, reali li inti disposti ta' appoġġa dak il-proġett. Grazie ħafna. Onorevoli Schaffhauser l-mistoqsija dinja tmiss ma' ħafna punti importanti ħafna mill-stabilità u l-pattat kabir ekonomiku u l-flessibilità tal-patt ta' tkabbir. Hija kwestjoni li da tiġi diskussa dwar kif nistaw nizguraw li nkunu kredibli meta neġu għal patt ta' u tkabbir ekonomiku u fl-istess ħin naraw kif nistgħu kif qed nikkoraġixxu l-investiment fil-ekonomija reali kif għattint. F'dan is-sens jiena napprezza il-kommenti għak dwar il-Bank ta' Investiment Ewropew għax inti taf li aħna daħanna bħal Kommissjoni Barrosa eh, proġetti ma frankament li ma kienux eh, ma impressjonawniex Għanna bżon naraw kif l-affarijiet jistgħu jiffunzjonaw aħjar, ma nkunx nistgħu noħolqu nkella dan dal-pakket ta' investiment ta' 300 biljun. Jien nixtieq nara iżjed eh, sforz eh, involuta eh, minnaħa sforz involut minnaħa tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Naħseb jien il-Ministri tal-Finanzi u anki il-Gvernaturi tal-Bank ta' Investiment Ewropej għandhom ikunu iżjed Eh, attivi biex jaraw eżattament x'nippretendu minn il-bank kif nistaw naqdu il-kapacità finanzjarija tagħhom mal-fondi strutturali, fondi Ewropej, ma' fondi eh, privati u koll biex inkunu nistaw b'dan il-maniera eh, nixbru dan il-flus mis-swieq finanzjari, kumpaniji ta' assigurazzjoni, banek eh, biex ndaħluhom fil-ekonomija reali għax naħseb li dan forma kun nistgħu nagħmlu tibdila vera. Nadu issa Assur Antonio Tajani. Grazzi ħafna. Viċi President Sefkovic aħna nafu sew li inti dejjem iġiliet tal-politika industrijali li tikkunsidra il-problemi li huma marbuta mal-ispiża mal-prezz eh, tal enerġija u l-ġlida kontra il-tibdil fil-klima. Ġviri, jiġifieri hemm din ir-rabta bejn il industriali industrijali u eh, l-anijiet tal-qafas tal-2030 u kien hemm saqsa dwar l-anijiet ta' tibdil fil-klima għal-2030 kif daw teknikament u ekonomikament jistgħu jitwettqu fl-Unjoni u li l-intraprizi li kollom l-aħjar riżultati m'għandhomx ibatu spejjeż addizzjonali diretti jew indiretti li ġejjin mill-politiki tal-klima u il-carbon catching għandhom jagħtu ċertu kwoti ta' emissjonijiet b'xejn biex najdu hekk. Issa inti ħat appoġġa din il-pożizzjoni li tagħti politika konkreta biex tħares dawk is-setturi li jirriskjaw it-tnixxija tal-karbonju qed taħseb biex ikollok mekkaniżmu biex tikkompensa eh, lill-imprizi eh, għall-ispejjeż indiretti u inti ħat proponi level playing field ehm, ġviri inizjattivi biex eh, imprenditori barranin Ċiniżi pereżempju li jesportaw fl-Ewropa billi timponi xi taxxa jew kella ġalom jipparteċipaw fis-suq tal-kwoti, eccetera, għamen? Thank you very much and, and at first I would like to... Grazie ħafna. Dawra għabikop, nirringrazzja l-Sur Tajjani għall-sforzi blajda tijaw biex l-industrija eh, Ewropea tkompli tkun kompetittiva u ħalli eh, daħal il-miri għal dak li huwa eh, l-produzzjoni mill-industrija tasal 20% l-Europa għanna bżonda, politika tagħna f'dan il-sens hija kritika. Issa dwar il-ġejni tal-industrija, fost affarijiet oħra jekk aħna nitħattu dwar enerġija. Hemm żewġ kwestjonijiet ewlenin li wieħed għandu jindirizza. L-ewwel huwa l-spiża minn lat tal-enerġija u l-spiża wkoll tal- korrent elettriku, għax għawek għanna problema. Jekk inti tħares li eh, kemm um l-elettriku fil-livell bil-grossa huwa l-istess più o meno dak li naraw fl-Stati Uniti. Imma meta niġu mbagħad eh, nuta fil-fejn eh, jiġi mibjuħ lill-kumpaniji eh, tagħna huwa ħafna żjed, jista' jkun doppju, triplu. U l-istess jiġri bil-gas. Il-problema mhijiex kemm tqum biex Eh, t-produċi l-enerġija, ma l-space ta' trasmissjoni, tassazzjoni u kemm aħna qed nillimitaw il-kompetizzjoni nħabba l-ispiża tal-enerġija għax m'hemmx hemm nuqqas ta' interkonnessjonijiet u nuqqas ta' kooperazzjoni bej minn dawk li qegħdin jagħmlu trasmissjoni u affarijiet simili. It-tieni punt ukoll huwa relevanti, naħseb li dak huwa l-offol eh, biex ikun hemm saċċess eh, l-ħamis dan huwa eh, li ma nippermettux li l-karbonju jinixxi leakage. Ja eh, ħaġa ċara li l-mekkanizmu eh, għandu jibqa' fil-kaxxa ta' odda tagħna Eh, mux bisissa ma ki wara 2020 għaxin kella l-industrija tagħna jisposta għal territorji fej huma mm, fej memx rispetta tal leġislazzjoni tal-ambjent u jinniġżu s-sijet minn li sir fil-pajjiżi tagħna. U apparti minn dan ukoll aħna nisilfu kompetitiva u impiegi. Naddu issa għall onorevole Edward Marten. Grazzi ħafna. Eh, proset ħalli pronunzjajt kull jum jisew. Għawek jgħat eh, Sur Sefcovic jgħid il-deputat. Il-portafolio tiegħek huwa l-Unjoni Ewropea tal-Enerġija. Aħna għandna ħafna mistoqsijiet dwar il-kontenut tal-Unjoni tal-Enerġija pala slogan huwa ħaġa tajba, ma x'kontenut, x'istrumenti ħajħorna joħorġuna minn din il-sitwazzjoni kif inhi għal-ġejjieni tal-Ewropa. Kif ħadd jirrikonċilja s-sovranità nazzjonali kif insibuha fit-trattati u mbagħad kif ħajkonna konverġenza tal-politiki ta' enerġija tagħna. Jekk aħna ħajkonna Unjoni u komunità kif tista' tirrekonċilja n-nazzjonali u l-Unjoni tkompli b'implementazzjoni tal-tielet pakket jew kien tħasseb li għatem hemm xi ħaġa oħra apparti minn integrazzjoni tas-suq. U l-aħħar x'taħseb li qed jiġri dak li politika tal-budget tal-, -budget eh, tal hemm eh, xi semester Ewropew u forsi tispera ruħek minn hekk. Grazzi. Grazzi ħafna eh, għal dik mis-soqsija naħseb li aħna ħanaħdmu fuq Eh, l-struttura ħarija tal flimkien. Aħna li għanna bżon huwa eh, dibattitu fil-font miegħekom mal istati membri nixxuġerix li jien naħdem. Eh, ibes fuq il-kunċett ta' enerġija ta' Unjoni ta' Enerġija u niġi qudiem il-kumitat tagħkom fejn nagħti żjed dettalji. Jien nista' niżgurak li jiena man Man nħoss li s-situazzjoni f'preżenti l-status quo hija ħaġa aċċettabbli. Irridu nimxu navanzaw, nimxu l-qoddim mis-situazzjoni qegħdin fiha u irridu nagħmlu ħafna affarijiet dak li nxaqsam s-sigurtà tal-provvista kif nistgħu eh, niżviluppaw il-mekkaniżmu ta' solidarjetà li jkun aħjar u nħarsu lej direttiva tas-sigurtà tal-gas u għandna bżonn naħdmu iżjed eh, ħafna xi ħaġa li tmur lil mill-tielet pakkett u eh, mill-arranġamenti li għanna fil-prezent għax aħna nabżon li naħdmu aħjar bejn eh, il-hardware u s-software tal-infrastruttura tal-enerġija fl-Europa jkonna eh, sistema ta' ħazna ta' gas tajjeb li jkun hemm interkonnetturi tajbin, li jkun hemm eh, eh, grids tajbin fl europa Ma u importanti li ħafna drabi għax ħafna drabi aħna naraw inħabba li operaturi ta' trasmissjoni ma jkoparax flimkien inħabba li ħafna drabi għandna regoli nazjonali differenti, inħabba li għandna metodologiji differenti il-kummerċ ta' enerġija huwa differenti ħafna għax hemm approċċi differenti. Allora ħna għandna bżonn neħdu l-inizjattiva biex niżguraw li l-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni u regolaturi verament ikunu indipendenti u jkunu motivati biex ikunu jistgħu jaħdmu flimkien għax dak il-każ biss li jkunu jistgħu eh, naħżdu l-benefiċċji ta' eh, suq waħdini tal-enerġija. Grazzi ħafna. Grazie ħafna eh, l-onorevoli eh, Sonowski. Eh, jiena ħadd parti fil-smih tiegħek viżi President elett jiena ħadd jiena kont fis-smieħ ta' trasport il-ġimgħa li għaddiet u verament ħassejt li e, e, u rejtna li kapaċi ħafna u naħseb li fl-Unjoni tal-Enerġija tkunu tistgħu e, tuża l-elementi tal-portafolju li kellek qabel l-istati membri individuali għandhom id-dritt li jiddeċidu huma nfushom kif it-taħlit ta' enerġija. Allora, dan il-każ eh, inti kif ħadd irrikonċilja l-interessi tal-istati individwali eh, ġifri nevitaw li eh, pajis stat membru jiġi pressjonat minn pajisi ieħor għax evidentement kull stat għandu kondizjoni geografiċi, storja u hemm raġunijiet solidi għaliex għandhom differenzi. Grazie ħafna. Dwar il-politika ta' trasport, għandi pozizjoni ġdida u għandi responsabilità ġdida issa eh, jena viċi president tal-komitat dwar l-Unjoni tal-Enerġija, ma evidentement dan is-settur huwa eh, qrib ħafna mal-kwestjonijiet ta' trasportu dawn il-politiki ħajkun hemm bżonn jiġu koordinati eh, dak huwa trasport u kif l-ispazju. Da kollu għandu li jiġi koordinat fl-imkien mal-politika ta' enerġija U dina dan naraħ fil-kontest ta' eh, kooperazzjoni fil-Kommissjoni Ewropea. Fuq it-tini mistoqsija tijak, jew aħjar fuq it-tini parti tal-mistoqsija tijak, jena eh, dispost naqbel miegħek li huwa veru l-Stati membri verament interessati li l-trattat tal-Lisbona jiġi rispettati ġi rispettat u apparti minn hekk ovvjament rridu jkomplu jkunu indipendenti dak li huwa taħlita ta' enerġija ma għalla volja dan huwa l-każ it-taħlita ta' enerġija nistgħu naraw mill-lat ta' politika Ewropea. Huwa veru li dan is-suġġett hija kompetenza tal-Istati membri. Ma dana kollu ġa għandna eh, suq intern U ġa għanna, ġa adottajna tlet pakketti dwar l-enerġija u dawna juru forma ċara li fis-settur tal-enerġija għanna bżon kooperazzjoni. U nħolqu biex nħolqu dawn il-konnessjonijiet nisaw nizaw ġesizzjonijiet għafas. Issa naddu għall-Onorevoli uh, eh, Morton Halvek Peterson. Ejat uh, fuq il-naħa tal-lemin da mux bis uh, webstream ma u kol smieħ ta' 360 grati għajt il-deputat. Smajt li ma nix ħossu li huwa kontradizzjoni li kunem tkab ekonomiku u flimkien fissassin li naħdmu għal e, fuq il-tibdil fi klima. Jena nitolbok li inti kollok ambizjonijiet gbar dwar fil-kamp ta' e, enerġiji rinnovabli għax naħseb li huwa l biex naslu għal miri tagħna. Fid-dikjerazzjoni tiegħek qatt li l-effiċjenza tal-enerġija għandha tiġi konsiderata l-ewwel għajjun ta' enerġija. Allora jiena nixtieq insaqsik kif ħad ikkonvinċi l-Istati membri li dan huwa hekk? għax ma jidirx li huma jikkonsidraw dan din il-forma. Forsi dik tista' tagħti dettal fuq dan il-punt, grazzi. Grazzi ħafna. naħseb li dak l-argument huwa l-argument huwa sempliċi. Aħna nistgħu nippermettu li nonfqu 46% tal- tal-kont tana tal-għalija biex eh, eh, biex eh, nsaħnu nkesħu l-bini tana jek qed ħalsu 40 biljun fis-sena. Memx kiex nistgħu nagħmlu biex infrankaw. Hemm potenzjal enorm, hemm potenzjal enormi jekk aħna ntejbu l-effiċenza fil fil-bini Meta kont qed nistudja dawn il-politiki u kon insaqsi l-kollegi tijaj fil-Komissjoni u esperti għalix huwa daqshekk diffiċli wieħed jikkonvinċi l istati membri għaliex ma minniġ progress fuq dan. Għax l għazla tidher ċara qed nofqu nofs eh, l-ispejjeż eh, fuq l-inkesħu nsaħnu l-bini. U naħseb li reazzjoni kienet li timmira fil-direzzjoni tajbi li aħna forse konna nifokaw bis fuq regolament li intejbu eh, l-effiċenza eh, tal-binija ħaġa bħala obbligu. Eh, Ġivri kienet pozizjoni, approċ regolatorju restrittiv, forsi għanna bżon natu zet inċentivi. Għax ħafna drabi huma dawn huma nis li fuq ma fuqra li ma jistawx eh, jonfqu flus biex ibidlu il-sistemi fil-djar tagħhom għal forum iżet effiċenti. allora jekk inti tikkonsidra eh, għanna skemi tajbin fl-istati membri biex wieħed jagħti eh, jimmotiva l-djar, l-familji u l-awtoritajiet municipali biex jagħti <coughs> aħjar fuq l efficienza enerġetika tal-bini. Allora jien naħseb li dan il-każ dan huwa wieħed mill-argumenti li nistgħu nikkonvinċu li l-istati membri ġikun żjed pożittivi u żjed seri fuq din il-politika. Grazzi. Madam Sofja Sokorafa. Grazzi ħafna sanaddi l-kelma lill-Sinjura Sofja Sokorafa. Grazzi ħafna, Sur Vice President nominat. Impatt addizzjonali tal-politika liberali hija l-ħolqien ta' kategorija ġdida iġifiri dawk tal-konsumaturi vulnerabli li jintlaqtu minn forma ġdida ta' faqar il-faqar enerġetiku. Inti taf il-kunċett tal-faqar enerġetiku xek. U dan huwa l-aċċess għal eh, dik l-enerġija bażika essenzjali għal ħajja eh, b'dinjità. Ġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet eh, bħal dawl, tisħin, tisjir, ġifieri xi ħaġa li trid tiġi garantita lil kulħadd. Iżda intom qed titkellmu fuqha issa din hija xi ħaġa kummerċjali għalhekk jien għandi bżonn tweġibiet konkreti. Din l-Unjoni Enerġetika tant famuża li inti bħala Viċi President tixtieq tilħaq Din kif torbot mal-kunċett ta' solidarjetà soċjali u il-faqar enerġetiku? Iġifiri, blima mod prattiku, blima finanzjar, blima rizorsi inti taħseb li ħatħares l konsumaturi vulnerabli minn zieda fil-prezzijiet u fit-tnaqqis tal eh, li wasal mbagħad għal dan il-faqar enerġetiku. Grazzi. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija li verament hija importanti ħafna u rilevanti ħafna. U dinja problema li ġiet akrivata minħabba l-kriżi reċenti. Aħna fid-dinja għanna aktar minn biljun persuna li m'għandhomx enerġija li laqqas għandhom l-elettriku bażiku. U Aħna konna naħsbu li dik kienet problema ta' dinja qiegħda tiżviluppa, imma minħabba il-kriżi riċenti aħna qegħdin naraw dejjem aktar faqar enerġetiku anke fl-Ewropa. U inti għandek raġun meta saqsi x'ħan għamlu fuq għadi? Inti taf li jekk niġu għal politiki soċjali din verament hija fidej l-istati membri, iżda fl-istess ħin, jiena naħseb li nistgħu nagħmlu ħafna minn perspettiva anka tal-Unjoni Ewropea u rridu nistaqsu xurxin x'nistgħu nagħmlu. Irridu nitalmu man xurxin fil-kwistjonijiet ta' politiki soċjali għall iżjed nies vulnerabbli, għall iżjed djar vulnerabbli, hemm skemi differenti fl-Ewropa u jina naħseb li aħna dejjem nistaw nanalizzaw li tkun l-aħjar soluzzjoni għal stat membru partikolari. F'ċertu każijiet din hija s-sussidju dirett għal persuni vulnerabli fil-waqt li f'każijiet oħra hemm appoġġ soċjali għal dawk li ma jfilħux ħalsu għall-enerġija. F'pajjiżi oħra mbagħad għandek eh, limitu massimu ta' ċertu ammonti tal-limiti bażiċi tal-enerġija għall iżjed persuni vulnerabli. Iġbi dawn kollha huma skemi li fuqhom irridu naħdmu. Flimkien mal-istati membri aħna nistgħu nużaw il-Fond Soċjali Ewropew nistgħu nużaw il-fondi strutturali f'din il-kwistjoni, għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nadottaw linji gwida eh, tal-għajnuna tal-Istat għaliex dan il-qafas jista' jgħinna biex nikkonsolidaw anke dawn l-iskemi u dan ikun utli għal dawk in-nies li għandhom verament bżonn li jiġu mejjuna fis-sitwazzjoni li jinsabu fija u li għandhom bżonn li kollhom aċċess għall-enerġija li jistgħu jifilħu għalija finanzjarjament. Grazzi. Grazzi ħafna issa naddi il-kelma lil-Sinjura eh, Linnea Engstrom. Iva, grazzi ħafna, Sur Sefkovic. Il-mistoqsija tiegħi fil-fatti titkellem fuq l-istess ħaġa biex nilħu il-miri tal-klima tagħna x'intistiet jgħidulna li rridu inżidu l-użu tar-rinnovabbli u ma nibqgħux nużaw il-faħam iż-żejtu eh, fuels ġej mill-fossili oħra. Minnaħa l-oħra l-istati membri għamluha verament diffiċli investu fir-rinnovabbli. Rapport intermedju li nħareġ mill-Kummissjoni Ġimali għaddiet wera li il-fuels ġejn mill-fossili jirċivu ħafna iżjed sussidji mill-rinnovabbli Iżda fl-istess ħin hemm sfida soċjali, in-nies m'għandhomx l-istess aċċess għall-enerġija, il-faqar enerġetiku hija problema li qiegħda tiżdied u hemm bżonn l-istati membri jieħdu azzjoni. Inti kif ħata sigura li l-miżuri biex nżidu l-użu tal-enerġija rinnovabbli imorru it fit ma' miżuri kontra il-faqar enerġetiku. Grazzi. Grazzi ħafna ovvjament mhuwiex faċli wieħed iwieġeb għal kwistjoni komplessa bħal din u jiena ċert li din ħatkun waħda mill-sfidi ewlenin għal-Kummissjoni, għall-Istat membru għall-Unjoni għas-snin li ġejjin, għal-ħames snin li ġejjin. Mela, l-ewwel parti tat-tweġiba tiegħi hija li aħna verament għandna nikkonkludu il-suq waħdini għall-enerġija. Għalix, palma jett, jekk inti tħares lejn il-prezzijiet bl-ingrossa għall-enerġija dawn jistaw jitqablu ma dak li aħna naraw fl-Istati Uniti. Kultant ninsabu anka f'sitwazzjoni fejn ikon eċċess ta' elettriku fis suqtana tagħna imma l-problema hija li minħabba l-bottlenecks minħabba dan in-nuqqas ta' kooperazzjoni bejn it-TSOs, ir-regoli differenti, li huma eżistenti fl-istati membri tagħna u li huma żviluppati mir-regolamenti nazzjonali, aħna sempliċement ma nistgħux nieħdu il-benefiċċju tas-suq waħdini li mbagħad jgħin biex jimbotta il-prezzijiet tal-enerġija l-isfel. Il-fatt huwa bħalma qed sewinti li meta niġu għall-intervent pubbliku, l-intervenzjoni pubblika fil-qafas tal-enerġija, Aħna edin nħarsu lej ċifri gbar ġifiri bejn 120 sa 140 biljun fis-sena dan huwa ammont sostanzjali li qegħdin nużaw biex nissussidjaw l-enerġija u n-nies xorta waħda jilmentaw ruhom li l-prezzijiet tal-enerġija huma għoljin ħafna fl-Ewropa għalhekk jiena naħseb li minn perspettiva partikolari hemm bżonn nassiguraw ruħna li dawn ir-restrizzjonijiet kollha fil-suq tal-suq waħdini tal-enerġija jitneħew sabiex ikunu nistgħu nieħdu il-vantaġġi ta' dak is-suq waħdini. Tieni net hemm bżonn ta' dibattitu onest fuq l-istruttura tal-prezzijiet fl-Ewropa kif ukoll biex nassiguraw li dawn verament jirriflettu l-ispiża tal-enerġija u li nkunu preċiżi dwar add-ons addizzjonali li qegħdin jagħmlu li l-prezzijiet ikunu għolin wis u mhux aċċessibbli. Grazzi ħafna issa Sur Zoltan Balzo. Grazzi ħafna Sur President. Mela Sur Sefkovic. Inti għandek karriera impressjonanti warajk u inti għandek esperjenza partikolari fil-affarijiet barranin. Issa jiena nixtieq nagħmel referenza għall-istituzzjoni eh, ta' Moskow ta' relazzjonijiet internazzjonali. Il-kollega tiegħi Sur Bielokova kol għattaħin hemmhekk u inti ilek eh, pożizzjoni olja u għandek esperjenza ta' ġestjoni fuq livell għolja. Lek jiena nixtieq insaqsik jekk inti u lest li tkun kaptan dan ta' e, cruise ship. Inti li tagħmel dan naħseb li le. Imma il-Kummissarju responsabli tal-Unjoni Enerġetika, inti lest li tieħu din fidejk, inti persuna b'talent kbir, inti lest li tħejji ruħek sew għal dawn is-smieħ u tlesti ruħek għal dawn il-mistoqsijiet, ma jien nistaqsi. Dan huwa qasam tant komplikat, mhux aħjar li kieku inti għandek xi eh, esperjenza f'dan qasam partikolari, mhux aħjar kieku tara f'dan il-punt, grazzi. Grazzi ħafna ta' dan eh, din mistoqsija. Jiena naraf bisħiħ li għarfin espert f'dan il-qasam huwa xi ħaġa kruċali kruċjali ħafna. U jiena naħseb li eh, l-arfin espert huwa preżenti fil-Kummissjoni Ewropea fl-Istati Membri tagħna. Jina naħseb li dak li għanna bżon nissa f'dan il-qasam tant importanti f'portafol bħar dan, huwa li għanna bżon tmexxija politika, għanna bżon eh, xaħat li lest immexxi, xaħat li għandu il-ħiliet diplomatiċi li jassigura li l-Istati membri huma lest li jimxu f'din id-direzzjoni, li huma lest li abbandunaw eh, tħassib sovran li ilu hemm meta niġu biex niffurmaw l-enerġiji l-Unjoni Enerġetika. U jina naħseb li hemm bżon ta' sfond ta' politika barranija sod ħafna ħafna meta niġu għal negozjati ma' imsieħba u persuni li opponuna jew entitajiet li opponuna eh, li huma fsaħħithom bħal Russja f'dan il-każ partikolari. Hemm bżonn ta' esperjenza kbira fil-politika barranija meta niġu għal negozjati ma' msieħba oħra meta niġu għal politika ta' tibdil fil-klima, pereżempju. Inti temmen li ħajkonna l-loba ola diplomatika u politika minn summit fuq il-tibdil fi klima ta' Pariġi, dan ħajkun l-avveniment ta' politika barranina ewlini. U f'dan il-kas partikolari mux ħajkun bis fideja u fil-fidejn il-Kummissarju tal-Azzjoni Klimatika manka Federica Mogherini, per eżempju, fuq il-politika barranija li tassikura li din id-diplomazija dwar l-enerġija tkun ħafna ola fuq l-agenda tal-politika tal-affarijiet barranini, Ġviri biex inwieġeb din il-mistoqsija. Jiena nemmen li fil-fatt nistgħu nżewġu l-isfond tiegħi l-esperjenza li għandi fil-politika barranija, l-kredenzjali Ewropej tiegħi ma l-esperjenza li hemm bżonn. Jiena naħseb li ħan nikseb din l-esperjenza kemm jista' jkun malajr u ħajkolli l-appoġġ tal-Kummissjoni u anka l-Istati membri. Grazzi ħafna, Sur Viċi President nominata għal dawn it-tweġibiet kollha jekk tippermettu li nixtieq nitlob lill kollega taħdejja sabiex immexxi issa tieni parti ta' smieħ Grazzi ħafna. Issa nistgħu il-nkomplu sistema ta' ping-pong u naddu il-kelma li sinjura Kostinger. Grazzi ħafna, Sur President. Inti diġa tkellimt dwar il-qasam tal-enerġija rinnovabli, iżda forsi nistaw neħdu eżempju prattiku il-Kummissjoni il li jinti parti minna u kont parti minna ħatħelġa tkun parti minna, riċentement adottat u approvat regolamentazzjoni għal Pinkley Point fil-Renju Unit u għamlet preċedent li trattati tal-Unjoni Ewropea jgħidu li l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabli għandha tkun fuq il qċata tal-lista U fil-kulleġġ tal-kulleġġ tal-Kummissjoni eh, hemm eh, kontradizzjoni hemmhekk u dan huwa ċar fil-fatt il-rinaxxenza il tal-enerġija nukleari qed terġa' seħ. Għalhekk kif tara din id-distorzjoni ta' kompetizzjoni kbira? Kif tista' tispjega? Ovvjament, l-sorsi tal-enerġija rinnovabbli mhux ħajġu approvati minn din id-deċiżjoni u nixtieq nkun naf x'kienet il-pożizzjoni tiegħek kif ivvotajt. Ivvotajt favur l-garanzija tal-Istat, ġbi għal Hinkley Point Power Station jew kontra. Mela grazzi ħafna għal din il-mistoqsija kolla li xina naħseb li verament jistħoq ila kjarifika. Il-Hinkley Point Decision ma kienieċ fuq il-preferenzi tal-sorsi tal-enerġija, kien kas li kien xieqsam mal lajnuna tal-istat. Kien kas li ġi immexxi fil-Kummissjoni mid-DG Kompetizzjoni l-Awtoritajiet tar Unit għamlu kas verament konvinċenti biex tingħata l-għajnuna tal-istat għal din l-applikazzjoni u ma taw provi ċari li huma jixtiequ 7% tal-enerġija. Jekk din dan l-impjant eh, l-impjant il-power station ta' Hinkli jekk ma jimbenix u kien ħajkun hemm eh, problema kbira ta' kopertura ta' enerġija u anka għal finanzjar minnaħa tal-suq finanzjarju normali. Ġifieri kien ikun hemm problemi li kieku ma kienx hemm l-għajnuna tal-istat. <coughs> kien fil-fatt eh, diffiċli ħafna ġviri il-diskussjonijiet ma mal autoritajiet tar renju Unit kienu verament diffiċli. Il-Kummissjoni kien qed tinsisti fuq l-aħjar termini għal konsumaturi tar renju Unit u jina nemmen li r-riżultat ħari urew li li l-ispejjeż inqasmu nofs bin nofs, ġifieri 70 biljun mill-istat u 70 biljun mill-investituri privati u dan kien arranġament ħafna ħjar għal konsumaturi għalix fil puntat tluq meta bdejna n-negozjati l-autoritajiet, meta l-autoritajiet ehm, meta l-autoritajiet tar renju Unit indirizzaw l-Komissjoni, situazzjoni kienet ħafna għal-konsumaturi. Grazzi ħafna, issa sur Parnio. Grazzi ħafna sur Viċi President nominat jina għaw ninsab għawek din innaħa. L-ewwel net jiena nixtieq nilqa l-enerġija tiegħek, id-determinazzjoni tiegħek. <clears throat> Inti fl-introduzzjoni tiegħek qed li żmien wasal zmin żmien għall-enerġija l-Unjoni Enerġetika. Inti qed li huwa żmien li dan isir. Għalhekk aħna nistgħu naraw li l-ideat li inti qed jgħat tiżviluppa joġbuna jew għallin inqasem din it-tama. Iżda in-nies jappoġġaw dawn l-anijiet, ma xin il-problema, l-problema hija kif ħajinna xinna niksbu dawn l-anijiet, u għawek mux dejjem naqblu. Għalek il-mistoqsija tijaj li l din. Inti favur Unjoni Enerġetika li tkun viċin dak li ġi propost minn Donald Tusk? Jew taħseb dwar xi ċentru ta' xirik palma ġi propost minn eh, Jacques Delors u President Buċek fuq l-ICSC? Grazzi ħafna nispera li fimtek sew. Il-verità hija din. Kien hawn numru ta' punti tatlu li waslu għad-diskussjoni li qed nagħmlu llum. Jiena naħseb li l-Unjoni Enerġetika kienet kunċett fil-ħsieb ta' Ewropej konvinti u mdammat mhux li ġara Jina semmejt eh, il-kotazzjoni ta' Jerzy Buzek u Jacques Delors l-istqarrija, l-istqarrija tagħhom. <clears throat> Kienem eh, oħrajn eh, persuni ta' politika li qalu għadna nieħdu dan il-pass il qoddim u kien hemm proposti li ġew mill-President tal-ġejjeni tal-Kunsil Sur Donald Tusk Dak li naħseb li ġara fl-aħħar mill-aħħar jew li ħajġri huwa li jien nipproponi il-proposta ta' kunċetti għaj għabbażi ta' dawn il-pilastri se jkunx ħamsa, erba jekkux ħajkun hemm xi modifika dawk huma. Jiena nixtieq li kolli diskussjoni magħkom dwar kif jista' jkollna kunsens fuq din l-istruttura, fuq il-politiki, fuq il-pjan ta' azzjoni, fuq il-roadmap li ħajkun hemm wara din l-azzjoni biex naraw kif ħanimxu l-qudiem biex nevalwaw il-kisbiet tagħna fuq bażi regolari. U jekk niġu għal xiri komuni problemi għawek irrit najdilkom li s-soltu dak li tisimaw partikolarment mill-esperti ta'kom huwa li huwa diffiċli ħafna li għanna regoli ta' kompetizzjoni komplessi ħafna, għanna regoli ta' WTO li huma komplessi ħafna. Tħassib dwar jekk aħniex diħlin f'xi forma ta' kartell, xi arranġamenti ta' kartell, imma jiena nemmen li aħna sempliċiment għandna bżonn ikonna għalfej għandu ikonna diviżjoni fuq din. Irridu nelbu il-tħassib oriġinali tagħna għaliex l-argument ta' kemm infaqna, kemm aħna konsumatur kbir fl l-enerġija, din hiex ħaġa li għana imbidluha ma' trattament aħjar, prezz aħjar u ħafna iżjed rispett e, e, trattament ħafna aktar e, rispett għalina bħala Unjoni Ewropea. Issa, issur Demis Maker. Grazzi u għan nofsinar tajjeb. Għawek jgħat jena tarani? nishtiq mullura lura fuq l-importanza tal-effiċenza enerġetika. Inti għadek kifet li inti favur li konna għan vinkolanti għall-efficienza eh, enerġetika jina li nużaw il-kelma vinkolanti għawek, iżda jina naqra dizappuntat. Għalix fil-konklużjonijiet ta' Summit Ewropew jina rajt li il kapir ta' statu ta' gvern qed jitilqu il punt ta' tlu ta' għan indikattiv Jina naħseb li jtna tilfu opportunita għawek. Fl-opinjoni tijak anka għan indikativ ħajrna xinna wassalna sa' rizultati nishtiqu u jina naħseb li għanna bżon inkomplu nidiskutu appoċa l-industrija eh, li taħdem madwar l-enerġija. Intom, inti xtaħseb dwar rabta bejn dawn l-appoġġi għal investimenti biex nkunu nistaw ntejbu l-efficienza enerġetika. Grazzi. Thank you very much. Uh, Uh, uh, for, this question I see. Grazie ħafna għal din il-mistoqsija naf li inti qed nara li inti studjajt l-abbozz tal-konklużjoni tal-Kunsill fid-dettall. Huwa vera li fl-abbozz tal-konklużjonijiet tal-Kunsill qed dawn qegħdin jindikaw li għal dak li għandu x'aqsam l-effiċenza tal-enerġija hemmhekk ħankunu qegħdin nitkellmu dwar il-miri. U palma jettilkom għada fil-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali jina ħan prova li naslu sabiex dawn il-miri kollon karattru vinkolanti ma faħar mill-axar palma tafu il-Konsil Ewropew jaqbel b'kunsens għalek u verament diffiċli wieħed ibbassar xajkun il-riżultat ħari. Iżda jina nishtiq najdilkom xaħġa iżjed minnek. Nista najdilkom li anka għabbażi ta' l-esperjenza li għanda l-Unjoni Ewropea bl-introduzzjoni tal-miri u bl-introduzzjoni tal-politiki fil-qasam ta' tkabir ekoloġiku, kultant iżjed mill-miri dak li huwa importanti huwa il-miżuri konkreti, il-politiki konkreti, l-istimolu, l-iskemi ta' stimolu li jinħarġu. U jiena nemmen li aħna għanna dan kollu fidejna fidejn l-istituzzjonijiet Ewropej, aħna nistaw naraw kif nistaw naħdmu ma' riżultati tal-konklużjonijiet tal-Kunsil Ewropew u mbagħad kif naqilbuhom f'miżuri konkreti u politiki konkreti iżjed tard. Jiena naħseb li din hija priorità tant permanenti għal kummissjoni Ewropea li nassiguraw li aħna nużaw l-argument ta' spiża kbira jekk niġu għal noqqas eh, tal-isforzi. Tal ġviri dwar it-telf li qed U anka dwar l-ispiża mhux meħtieġa li ċittadini jridu jħallsu għaliex eh, minħabba l-kontijiet li għandhom għaliex il-bini tagħhom mhuwiex effiċenti bizzejem. Biżejjed. Grazzi ħafna issa s-sur Niels Torvalds. Grazzi ħafna sur President, issa sur Viċi President jew Kummissarju nominat. Fit-tweġiba bil-miktub inti semmejt xi ħaġa fuq li niġġieldu l-impatt tal-produzzjoni tal-ikel meta qabla ma dik tal-fuel. Inti Jamie Bratislava Pali, um, billi sempliciment nara u naqra situazzjoni mux ħankunu edin nirpu il-loba tal-hockey per eżempju, ġifiri aħna isna edin eh, naraw il-problemi ma mannix miri ċari għalek il-mistoqsija tijaj hija din inti ħatkun dak li kraħ li kun fuq wara li kunet jiprofa jara situazzjoni e, għal-kommissjoni u inkella ħat għamil miri speċifiċi. Inti saqsejt fuq il-biofuels u xek. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija. Għalix din hija waħda mill-kwistjonijiet li jekk intom tippermettu li naħseb li ħajkonna dal-waqt Eh, fuq il-mejda ta' trialogu tagħna għaliex huwa ċar li jekk ħammorru għad-direttiva iluk iġbiri eh, regular land use change, jiena naħseb li jista ninsabu fil-fazi ta' t-tini qari u nittama li nkunu nistaw nelbu l-approċċi differenti bil-Parlament Ewropew u anka bil-Stati membri sabiex nkunu nistaw nilqu kompromess tajjeb li huwa meħtieġ għal dan il-qasam. Dan għaliex palma taf sew dwar li naraw situazzjoni, aħna rridu nkunu onesti dwar il-fatt li l-ewwel ġenerazzjoni ta' biofuels warbet Eh, l-ċuħ raba għal raġunijiet ta' alf u ikel nħol u kondizjonijiet fejn dawn ħadu l-om postom u ċuħ raba għal fuels. U din ma waslitx għal rizultati li aħna konna għedin nistennew għal dak li għal kwalità u l efficienza tal-fuel. Minn barra dan kienem konsegwenzi soċjali mhux maħsuba li verament kienu ħżina għalhekk aħna nittamaw li nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni għal din il-problema u nkunu nistgħu nużaw il-budget ta' riċerka u l-iżvilupp tagħna li tista' tagħti motivazzjoni lir riċerkaturi sabiex daw jaħdmu biżjed intensità fuq il- il-tieni ġenerazzjoni tal-biofuels għalli xina nemmen li din ħatkun meħtieġa għal-ġejjeni. L-nista' ngħidilkom ukoll huwa li jina nemmen li fil-ħames snin ġejjin Fil-qasam ta' trasport mod partikolari ħanaraw l-użu ta' ħafna iktar fuels alternativi l-elettriku, LNG. U dan kollu ħajjejna ħafna iżjed eh, biex naraw situazzjoni ta' CO2 milli fil-fat l-użu tal-biofuels. Grazzi ħafna u sanadil kelma l-sur jwaristi eh, abwans, wara nofs, anzi, filaxija tajba. Mela, fuq il-kwistjoni tan-nukleari li ħada kif issemmiet, jina nixtieq nitkellem dwar l-impjant nukleari ta' Korunja li tinsab ftit kilometri minn eh, postijiet eh, verament popolati bħal Bilbao jew Burgos. Eh, Forsiet nitkellmu dwar ehm, dawk fil-Belġu dawn tqalu li huma perikluż perikolużi imma f'Ġunju il-kumpanija li kienet il-proprjetarja xtaqet tappoġġa il-saħħa il-ftuħ mill-ġdid aħna diħlin f'qassam ta' kompetenza tal-istati membri. Iżda jena nista' nifhem li s-sigurtà iva hija kompetenza tagħha tal-Unjoni Ewropea għalhekk nixtieq nkun naf jekk ix ħadd tiġi faċċata din il-kwistjoni ta' din it-tip ta' impjanti nukleari obsoleti u kif ħadd tiġi faċċata din il-kwistjoni. Grazzi. Thank you very much. Uh, you're absolutely right that uh, Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek jekk niġu għal sigurtà tal-impjanti nukleari dinja palma nafu kustan importantissima u għanna bżon naħdmu fil-rib mal-gvern Spanjola palma tafu taħt mal-Komissjoni għanna 180 ispettur nukleari li jizguraw li l-impjanti nukleari u siguri jaħdmu b'mod tajjeb u jilħu l-ola standards operattivi u importanti u koll li kollna stress test għaw speċjalment wara traġedja ta' Fukushima, rajna dan l-aħħar l-esperti kollha li għandna rizultati kollha tal-istress test l-installazzjonijiet kollha għandhom isiru b'mod xieraq u nista' ngħidilkom illi jekk ikun hemm dubju minnaħa tal komissjoni illi dawn l-impjanti nukleari ma jilħux l ogħla livelli ta' sigurtà dan najduħ mod pubbliku u nittrattaw mal-gvern Spanjol b'mod trasparenti sabiex nizguraw il-pastikolajiet għaddu f'din id-direzzjoni jirrispettaw l għal livell ta' sigurta u spezzjoni għal l-impjanti nukleari. Thank you. And... Grazie il mikrofonu issa l-Sur Peter Erickson. Il-Born of Snari tajjeb, għawnek jgħat jien, għawnek. mill izvezja This is Sweden calling. Punt. Jiena naqbel miegħek illi għandu jkollna unjoni enerġetika huwa importanti illi jint laħadan lan l-unjoni enerġetika trid tkun ibbażata wkoll fuq is-solidarjetà u għandna sitwazzjoni differenti minn bejn postu ieħor f'dan il-proċess, pereżempju ġewwa l-Iżvezja, investejna fl-impjanti enerġetiċi mill-ilma dan qed ngħidu sa mit-senilu u kena bosta opportunitajiet għal rinnovabbli u sar ħafna investiment fuq l-efficienza enerġetika Polonja minnaħa l-oħra investi ħafna fil-faham. Nixxejn nkun naf. X'tista' tajt ent lil Polonja il-mistoqsija stat ġiba minant is-sur Sefkovic. Grazzi Iva, għandek raġun is solidarieta u l-fiduċja. Il-solidarieta u l-fiduċja għandhom ikunu punti importanti għall-Unjoni Enerġetika. Solidarjetà tintwera fis-sitwazzjoni fejn inti tkun taħt situazzjoni ta' stress kbira fl-2009 meta rajna illi permezz tal- il-ħazna tal-gas u solidarieta tal-istati membri tista' tgħid il-pajjiżi biex jiksbu lura l-elettriku u anki il- il-gas u għaliex dan rajniħa puntu fl-2009 l-Izvezja tista fil-fat terċivit klim ta' tifħir u għandha tkun model għall-istruttura enerġetika Fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli għandha kondizzjonijiet ġeografiċi li jippermettula tagħmel dan u eċċellenti li l-Iżvezja rnexxilha tuża dan għal beneficju tal-enerġija rinnovabbli iżda xi niġu għal faham illum il-ġurnata rridu nkunu onesti. Illi il-faham għadu l-kbar sors ta' enerġija fl-Ewropa. 27% ta' l-enerġija fl-Ewropa tiġi ġenerata bil-faham. Imbagħad hemm l-enerġija nukleari u 24% ssib l-enerġija rinnovabbli. għal saħt mhux il-Polonja biss huwa minnu il 80% tal-enerġija tiġi mill-faham. Imbagħad għandek il-Ġermanja 44% jiġi ġenerat mill-faham. X'nista' nagħmel? Nistgħu nużaw l-appoċ għal ħazna tal-karbonju u nemmen anke il-font li sejjer jgħin il-Polonja biex jirinnovaw l-impjanti tagħhom biex ikunu ferm effettivi mill-jum issa. Madam Birkunen. Is-Sinjura Virkunen, grazzi Sur Safkovic, intom diġa għattu bosta drabi illi l-infrastruttura enerġetika trid tiġi modernizzata u ta' biex tippermetti l-fluss enerġetiku ħieles u sabiex neleminaw il-gżejjer enerġetiċi bħalma tafu fadal ħafna minn dawn il-gżejjer enerġetiċi fl-Unjoni Ewropea anki mid-żona ta' tramuntana tal-Ewropa li minna ġejja jien X'taħseb li huwa l-iktar proġett uh, urġenti ejn ngħidu l-ewwel ħamsa fis-settur enerġetiku fl-Unjoni Ewropea snin li ġejjin u kif sejrin tiżguraw illi dawn il-proġetti jimxu l qudiem Thank you very much, uh, Madam, because if you... Grazie, Signora President jekk tara s-sitwazzjoni ta' gżien enerġetiċi għandna problema fil-Finlandja fil tramuntana bl-istati tal-Baltiku fejn naraw illi l-grid enerġetika għada marbuta li modi. U għanna problema għanna problema bl-Iberja u għanna anki problema fil nofsenar b'ċipru Malta jekk tajd li mumma l-proġetti l-iktar importanti għal-ġejjini naħseb illi it-tweġiba i illi naraw il-lista ta' proġetti illi huma annessi ma' s-Sigurtà Enerġetika Ewropea u hemmhekk hemm proġett illi ħajħu l-appoġġ sieħ tiegħi illi jkollna l-interconnectors bil-Finlandja l-Istati tal-Baltiku u l-bqija tal-pajjiżi Ewropej għall-enerġija għall-elettriku. Ħanaraw fil-ġejni għarib fil ftuħ tal-terminal enerġetiku fi Klajpeda illi huwa tassew importanti, parti importantissima minn sforzi kbar sabiex nelbu dawn il-pożizzjonijiet iżolati fil-kas tal-Finlandja, fin-Tramuntana u l-Baltiku. L-interconnectors li jorbtu l-Finlandja ma l-Stati tal-Baltiku għal grid enerġetika u terminals enerġetiċi u kol fil zona li ġeja minna int li dan sejjer jajn nerbu l-izolament u sejjer jgħin anke l-Finlandja u l-istati tal-Baltiku illi bil-mod iżidu l efficienza tagħhom bil-mod il-mod lejn il-grid enerġetika. Grazie. Is-Sur Sorinjo. O Sr. Vice-Presidente indigitado, o Sr. tem uma missão. Iva, Sur Komissarju elett, dan huwa punt sew importanti illi l-Unjoni Ewropea tkun minn ta' qoddim għal l-enerġija rinnovabbli u fl-istess waqt insaħħu il-sigurtà enerġetika u l kompetitivitat tliet mistoqsijiet l għonet pakket enerġija u klima Inti kontent bis-27% ma taħsibx il-30% ikun ferm iktar xira biex insaħħu il-kredibilità ta' Juncker illi rridu l-Ewropa tkun minn ta' qoddim, tkun leader ma' xej. Issa l-enerġija essenzjali anki l rinnovabli għal tkabbir ekoloġiku. Kif nistgħu nabżu xkiel illi kellna pereżempju il-konnessjoni bejn Liberia u Franza? u il-gvern naqas flok ziet l-inċentivi għall-enerġija rinnovabli inti sejjer tkun minn taqdim biex tiġġiela din it-tip ta' mġibu kif ħatamel? Thank you very much. Iva, grazzi ħafna, ippermetti li nibda jina sa fil-fat parti mill mistoqsija tiegħek diġà Eġipta, jien nemmen il-Liva, l-Portugal, l-Ispanja huma f'sitwazzjoni kemm xejn diffiċli u huma ma għandhomx inter biżiet interkonnettività mal istati membri nixtieq naraw 10% u l-Spanja u l-Portugal ma, ma Franza qiegħda bejn 2 u 4% jiena nemmen illi rridu insibu tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet anki sam il-ħamis li ġej u s-situazzjoni sejra tiġi indirizzata din hija problema li tiġi solvuta u l-finanzjament għandu jingħata u Portugal u Spanja jkunu marbutin mal-grid Ewropea. Il-Kummissjoni dejjem lesta tkun ta' intermedjarju sabiex mux din il-problema biss ma fil-problemi kollha fejn ikun hemm problemi reġjonali illi ma jistax intlaħaq bil. Aħna lesti Nisru dawn taħt titla li x'nemmnu li dawn il-problemi għandhom jintelbu. T'ini punt li semmejt punt importanti u koll għanna situazzjoni fi Spanjol, Portugal, Repubblika Ċeka fejn edin ġodottati skemi għall appoċ finanzjarju tal-rinnovabli. Imbat il-politika inbidlet. Il-Portugal u eżempju ferma il portugal saru negozjati bejn il-gvern u r-rappresentanti tal-enerġija rinnovabli mbagħad instabet soluzzjoni Ji naħseb ħajkun situazzjoni komplikata wkoll fi stat membru ieħor dwar ir-retroattività u l-investiment u nippreferi li konna negozjati mill sentenza mill-qorti. Grazzi. Il-Sinjura Biznieska. Um, pana zapytać. Grazzi ħafna, il-mistoqsija tiegħi idin li ġej. X'in il-pożizzjoni tiegħek? fuq l-interdipendenza il pakket klimatiku u l-kompetittività tal-ekonomiji Ewropej. Pajjiżek u wieħed minn dawk li huma l-iktar dipendenti mill-gas Russu fl-Unjoni Ewropea li slovakja kważi timporta 100% tal-gas tagħha mir-Russja il-Polonja minn ġejjin ftit aħjar minnkom, aħna nimportaw żewġ terzi tal-gas mir-Russja, iżda għandna il-depositi tal-faham u għaldastant il-produzzjoni il-produzzjoni tagħna bbażata fuq il- faham dik enerġetika taħseb il issa huwa l-waqt il nbidlu il-politika enerġetika u klimatika tagħna fl-Ewropa sabiex ma niddiskriminawx kontra s-sorsi enerġetiċi fostom il-faham u anki shale gas. X'biħsibek tagħmel biex tħares il-produtturi tal-faham fl-Ewropa li tiffaċċjaw ehm, il-kompetizzjoni mill faham irħas. Taġiba jgħid il-President. Grazzi Sinjura tal-mistoqsija tiegħek. Jiena ma narax l-aġenda klimatika u il-pakket tal-2030 kontra il-miri tagħna għal-kompetittività tal-ekonomija Ewropea jiena tassew nemmen li dawn jimxu jitfit u irridu naħsbu b'mod sabiex jiġu msaħħa għaliex jekk niġu għal-rinnovabli palma edna dawn huma is-sors indiġeni il-riħwa tagħna il- dawl tax-xemx, raġi tax-xemx huma tagħna. Nistgħu ndaħluhom fil-grid u ma nkunux hekk dipendenti minn sorsi baranin, sorsi enerġetiċi barranin fejn insibu għattur ta' sant importanti il russja illi bħalissa mod partikolari għaddejjin minn situazzjoni tassew tassew diffiċli. Irridu naħdmu fuq kemm naħal waħda kif ukoll l-oħra sabiex nilħu fl-opinjoni tiegħi riżultati pożittivi. It-taħlita enerġetika hija deċiżjoni sovrana ta' kull stat membru u l-istati membri jridu jirrispettaw il-miri komuni sabiex sabiex nirrispettaw jiva dawk il tejmit li nħaqbil fuqhom irrid ikollna vuċi univoka fuq il- strateġija ekoloġika għalġejjini jina nemmen illi il-pakket tal-Europa 2030 ħajkun utli għal Polonja illa li hemm żewġ elementi politiċi li huma parti mill-pakkett l-ewwel nett il-ħolqien tal- teknoloġija għal ħazna tal-karbonju kif ukoll fond ta' investiment li ħajjejn l-Polonja fil-ħolqien ta' enerġija u ħajpermetti li anke l-Polonja ikolla iżjed miri ambizzjużi għal tkabbir ekoloġiku fl-aġenda tagħha. Grazzi. Thank you, Chair. Naddu issa l-Onorevoli Angelika Mlinar. Grazie ħafna President. Eh, eh, biex insegwi fuq il-risposta tijak eh, tista nafu li dipendi fuq l-istati membri kif taħlita ta' enerġija. L-mistoqsija tija kif ħat ippjana li l-istati membri jikkoordinaw il-politiki ta' enerġija tagħhom. Jiena verament interessat dwar l-approċċ ġenerali tijak u speċjalment dwar il-possibilità li jkun hemm diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazie ħafna tal-mistoqsija, jien naħseb li d-diversifikazzjoni u koordinazzjoni aħjar huma eh, l-offol biex eh, nkunu nistaw noħolqu l-Unjoni tal-Enerġija eh, Ewropea. Jekk ma jkunemx koordinazzjoni aħjar u jekk ma jkunemx diversifikazzjoni tal-lejum tal provista tal enerġija ma nistawx noħolqu l-Unjoni tal Enerġetika Ewropea Issa dwar l-koordinazzjoni naħseb li ġanna esperjenza dak tal-gas qed funzjona sew qed hemm fiduċja, hemm trasparenza u u fil-laqat tagħhom u naħseb li għandna nibnu fuq dan, għanna nsegwu fuq dan. l sa timem għandna nkunu zed onesti ma' xulxin meta jinnegozjaw u l-kondizzjonijiet tagħhom biex wieħed ikun żgur li konna linja komuni meta nittrattaw ma' pajjiżi ma' partijiet terzi biex niżguraw l-imsieħba tagħna eh, ma jistawx jużaw eh, ma min qed nitrattaw ma jistawx jużaw politika ta' eh, li jfirdu E, għanna bżon grupp ta' koordinazzjoni ta' gas u jkonna u kol bżon ta' gruppi ta' koordinazzjoni f'kampi oħra ta' enerġija. Kif nistaw nid-diversifikaw? Naħseb li l-element ewlini u dak li nixaqsam il-gas huwa nitalmu e, minn frakas ta' Nabucco, disfatta ta' Nabucco. E, għanna nkunu prezenti fil-pajizi kolla fejn fejn li jgħaddi l-pipeline. Ikun ikun hemm iżjed kuntatti mal-konsorzjum li qiegħed jibni dan il-pipeline eh, biex eh, niżguraw nuħna li jkun hemm appoġġ politiku u finanzjarju adekwat għal-pipeline. Evidentement għandna bżonn ukoll naħdmu fuq il-terminali tal-LNG u relazzjoni eh, ġdida mal alġerija mal stati Uniti Brazil, pajizi li aħna nistaw u kol notjenu uh, l-enerġija taħħa jek nipreparaw l-infrastruttura adekwata għalija. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu għal l Politelli. Grazzi ħafna Sur Sefkovic, jina kontent ħafna li jinti titkellem fuq l-enerġija mill-perspettiva tal-kunċett. Inti fakkart il-firda li jem fl-Europa. Inti jett l-enerġija mandiġ tintuża bħala arma politika. Il-kollegi diġa semmew uħut mill-kwistjoni li għandhom xaqsmu mar-Russja, ma jina nishtiqna nkunna fuq livell konkret għal dak li għandu xieqsam l-enerġija. Kif trittam, kif se tagħmel il-ġestjoni ta' relazzjonijiet tagħna mar-Russja, partikolarment għal dik li għandha x'taqsam is-sigurtà enerġetika. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek, inti taf li għal ħafna snin ir-Russja kienet sieħeb strateġiku tal-Unjoni Ewropea għal ħafna snin. Issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-Russja hija strateġika imma naħseb li l-imsieħba u relazzjoni bejnietom hija pjuttost differenti. Naħseb li għandna nkunu ċari u għandna nkunu trasparenti fir-relazzjoni tagħna ma' russja Għandna nkunu ċari mm, meta niddikjaraw il-pożizzjonijiet tagħha, meta neħna naraw li hemm jaġixxu eh, intraprizi Russja fl-Ewropa għandhom jirrispettaw regoli Ewropej. Dan hija ħaġa li hija ċara lina. Aħna għandna niżguraw li jekk niġu għal aspetti ta' provvista ta' enerġija u dibattitu dwar l enerġija aħna għandna bżonn Eh, nużaw il-fat li aħna l-ikbar eh, klient l-esportazzjoni tar russja lej l-Europa t-reprezenta 52% eh, tal-esportazzjoni tal-tħul tal-budget għal federazzjoni Russa jirrepreżentaw 70% tal-esportazzjonijiet tar russja ġifri huma huma għandhom bżonn jesportaw l-enerġija l-inna. Aħna għandna bżonn nifunzjonaw aħjar bejnietna biex eh, biex eh, li funzjonata din relazzjoni eh, ti permettinna li nikkomunika b'vuċi waħda. Il-President Putin bat ittri l-18 kap ta' stati ma kellu risposta waħda minn president Kommissjoni li qalet tat pozizjoni ċara u ġrat diversi drabi. U din hija l-maniera kif għandna navanzaw fil-ġejjina. Ma skużani biss naqra l-ħin minn tiegħi. Grazzi ħafna. Nabdu issa eh, surseb dans. Grazzi ħafna eh, risposti tijak, verament et eh, Nħu gost nisma li inti ħati parċiċipa volontà tajba f'Pariġi u wara er, verament ħad gost kol mir-risposti bil-miktub tiegħek li ħad ġorna l-Parlament u u żomma ġurnata delegazzjoni għax inti ħatiħu parti sħiħ hemmhekk. Aħna rridu l-Unjoni Ewropea tkompli mex tkun mexxej dak li għandu x'jaqsam politiki ta' klima, aħna x'ħan nagħmlu biex inġeddu dan id-dibattitu biex verament niżguraw li tkun fuq qudiem fil-klima u kif ħan niżguraw li l-Unjoni Ewropea eh, tmexxi id-dibattitu biex ikun hemm impenċar eh, u tkompli eh, kollha darwol fil-negozjati ta' ġus ma'uda. Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija. Naħseb li eh, meta nikkonsidraw negozjati ta' Pariġi u l-summit ta' Pariġi, żguri li kif sar summit ta' qabel ikun hemm prezenza għawija minnaħa tal-Parlament Ewropej. Dan huwa avveniment li ovvjament eh, ħanifluħ mill-qrib eh, ħajfluħ mill-qrib il-membri tal-Parlament Ewropew u jien naħseb li eh, grazzi għal dan il-ftejm qafas bej il-Kommissjoni u l-Parlament li aħna negozjajna aħna naqafas tajjeb fejjem mekanizmu ċar kif aħna nżommu l-membri tal-Parlament aġġornati dwar il-negozjati li jkunu għaddejjin. Dina nista' niżgurak li naf kemm huwa importanti u niżgura li jintkom tkunu informati forma adekwata eh, u dwar il-progress li kon isir eh, fil-mixja lej Pariġi. Jekk meta niġu issa għal kif ħanġeddu jew nqawwus l-appoġġ Eh, dak li huwa politiki ħodor, dak li huwa importanti huwa nuraw, nuru l-Stati membri, nuru l-negozji tagħna, nuru l-ċittadini tagħna li mhux biss kwestjoni ta' li inħarsu l-ambjent u li nsalvaw il-pjaneta, imma hemm eh, raġunijiet ekonomiċi eh, ta' negozju verament importanti għax ittina z-indipendenza, tejna biex niddiversifikaw provvista ta' enerġija. Toħlo, impiegi, naraw kem kella suċess eh, talba minn settur aħdar li zammet, zammet l-impiegi, u għawihet minn setturi fej man tilfux impiegi, man nħolqu impiegi. Naħseb li dan huwa, eh, huwa kamp fejem fej għanna verament esperienza kbira u kapacità teknika kbira. F'sitwazzjoni situazzjoni bħalċina huwa evidenti li l-teknoloġija ta' Ewropea ħad tkun eh, importanti hemmhekk. U għalhekk li għandna naħdmu fuq daw il-politiki ta' eh, renovabli u ħodor. Naddu issa għal eh, l-Onorevoli Marijan Marinescu. Aħna mhux ħajkonna ċans naħdmu fuq TNT, imma nispera li jkollna l-opportunità naħdmu fuq il-TNI. E. Kif taf, il-trattat jipprovdi li fil-każ ta' diffikultajiet fil provvisa ta' enerġija, il komissjoni kolla l possibilità li tipproponi miżuri biex telimina, biex issolvi il-krizi li tkun qed tiffaċċa. Fil-każ ta' situazzjoni bħal di, per eżempju, fil eh, kif sar biex eh, xitwa ħatuża l-possibilità u dan huma x'inhu huma l-miżuri ewlenin li tipproponi. Grazzi ħafna verament eh, ħerqan li naħdem miegħek f'kwalunkwe komitat għax naħseb li l-kooperazzjoni tkun utli ħafna u tkun u trendi frott tagħha. Issa Dwar is xitwa naħseb li Vice President Ettinger jkollu suċċess għada jina tkellim miegħu fuq il-telefon qabel ma ġejta hekk u qal li negozjati huma diffiċli imma ottimist. Wara jumejn tal-qat u ħajkomplu għada fi Brussel li aħna nkunu nistaw nsibu għafas eh, komuni li fih insibu soluzzjoni għal dan għal din ix-xitwa u għas-sena d-dieħla. Naħseb li huwa importanti ħafna għall-Ukrajna u għal-Russja imma anke għall europa Naħseb li soluzzjoni tajba għal din il-problema tkun waħda eh, li tikkalma l-ansjetà li teżisti specialment fis swieq tal-enerġija. Eh, l-aħbar tajba hija li eh, r-riżultati tal-istress tests hum verament iqawwinna qalbna. L-Ewropa in ġenerali tirreġixxi eh, tajb ħafna. Ġifieri anki jekk sitt xhur ma jkollniex gas mill-gas mill-Russja xi wieħed jew 2% tal-konsum tagħna Imma għanna kun onesti najdu li għal sitt stati membri il-situazzjoni tkun iżjed diffiċli nħabba il-fat li situazzjoni prezenti u dipendenza li għandu fuq il-gas mir russja Jekk din tkun is-sitwazzjoni u jkollna eh, eh, emerġenza ta' dat tip, nista nista nizgurak l-Kommissjoni eh, Ewropea tuża l-odda kolla li għanda biex ma jkun hemm repetizzjoni tal-2009 u ma jkonniex situazzjoni mill-ġdid fej ċittadini eh, negozji eh, ma jkunu fid-dlam minħabba nuqqas enerġija. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa Assun Miroslav Pox. Eh, Komissarju, il-politika tal-enerġija bħalissa d-dejja bejja minn bridu fisli. Jena nishtiq nistamillek zewċ mistoqsijiet. X'konklużjonijiet ħa toħroġ mill-istress test tal-impjanti nukleari u l-Kommissjoni kif ħat tuża daw ir-riżultati. U saqsik u kol dwar l-attitudni eh, tijak personali dwar l-enerġija nukleari u u l-integrazzjoni u bħala parti mit trasmissjoni għal inqas karbonju. U r ruol l-Unjoni eh, eh, eh, fl-Unjoni ħajkolla il-politika tal germania Grazzi. Jena naħseb l-stress test tal-impjanti nukleari fl-Europa kienu importanti ħafna mill-lat ta' sigurta u sigurezza. U l-fiduċa ta' ċittadini Ewropea li l-impjanti nukleari li għanna fl-Unjoni Ewropea jissodisfaw eh, standards ta' sigurta. Naħseb li daw l-stress test kienu utli ħafna għax uraw li l-aħjar prassi hija ħaġa li tista' eh, tużaf postijiet oħra. Allora l-esperienza li kena biex insaħħu l-level ta' sigurtà fil-pjanti nukleari biex huma jkunu jistgħu jiġu operati f'pajjiżi oħra wkoll kien hemm 16 il-pajjiż li kellhom li għandhom impjanti nukleari, 14 minnhom jixtiequ jkomplu jużaw l-impjanti nukleari u naħseb li huwa importanti li noħolqu ambjent fejn l-impjanti nukleari kollha jissodisfaw l-standards għolja ta' sigurta u sigurezza. Jekk aħna nħarsu lej xenarji differenti u nistaw innaqsu eh, CO2 bi 80-90% sal-2050 tlita mill ħames xenarji li jista' jamlu kontribut għal dak il-għan huwa eh, jinkludu l-enerġija nukleari. Għax dik eh, l-enerġija nukleari ma toħloqx CO2 nħabba li l-impjanti nukleari huma t-tini iżda importanti, l-impjanti ħajkomplu jkunu parti mit-taħlita ta' enerġija, ma li jissolisfaw iżjed eh, sigurta. Grazzi l unifuri Markus Piper. Grazzi ħafna. Sur Selfkovic. Meta tkellem dwar effiċenzja ta' enerġija u tifrankaw l-enerġija, xa tagħmlu dwar pajjiżi oħra li tifittxu l-kapaċità l-potenzjal għad kabir ekonomik. Inti għad wkoll li l-enerġija rinnovabbli hija ħaġa tagħna. Xerta pajjiżi li jużaw 30% hekk għandix nifrankaw f'dan l-enerġija rinnovabbli wkoll. U t-tret mistoqsija hija li jiena pjuttost imħasseb għad li l-aspetti negativi huma importanti, ma dak li huwa importanti huwa li konna liġijiet li huma vinkulanti. Trid struttura eh, vinkulanti mill-baħar għaġew mill-Greċja san naħat tan fuq. Eh, huwa diffiċli li jena eh, nibadda l-messaġġ fl-Skandinavja jew fl-Awstrija li li t juża l-istess xawers. Eh, ras ta' xawer, maħna ma' nix l problemi għannix l-istess problemi. Xinu ħajkun l-approċ tijak? Grazzi ħafna għal-mistoqsija tijak, jena naħseb li verament eh, rifletti dilemma li teżisti bej l-efficienza tal-enerġija fej em pressjoni ċara bi konna eh, miri uh, vinkolanti u għoljin imma meta niġu meta niġu għall-implementazzjoni konkreta tal-politiki biex naslu għal-miri mhux daqshekk sempliċi. Evidentement nistgħu nitkellmu dwar l efficienza tal-enerġija tal-bini, ma tini partiz importanti huwa kif nistgħu nikontribuxu għal dan huwa direttiva dwar id-dizin eh, ekoloġiku. Jekk aħna naraw ġiġa dak li frankajna bl-eco design, kem frankajna enerġija ħaġa impressjonana. Ma tanċ ti jem referenza għaliha, imma nħabba dak li li naffrankaw bid-direttiva tal-eco design sa 2020 e, l-istess ammont ta' enerġija li jiġi konsumat militarja f'sena hija kwantita enormi, kwantita kbira ħafna. Hija ħaġa li nistaw nastu għalija wkoll b'miżuri forsi mhumiex daqshekk popolari jew e, li l-gazzetti jirridikulawa jew l-mezza xandir ma ħna nitalmu minn dan. għamina l studio teknika e, e, fuq il-magni tal-kafe, fuq il-magni li Eh, nixfu xar, maħna ma nix intenz, ma nix intenzjoni eh, nkomplu bil-aspetti vinkolanti fuq dan u koll. Għaxak il-mux ħajkun daqsek importanti li għanna bżonnu regoli vinkolanti għal daw l-elementi kollha ma meta niġu għal boilers per eżempju dik hija ħaġa differenti ovvjament. Aħna għandna bżonn nħarsu biex naraw kif nistgħu nużaw l-eco design għal għall aħjar possibiltajiet biex naslu għal rezultati tajba u jena ħan nitlobkom l-appoċ ta'kom mm, biex naraw eh, tikkomunikaw għaliex qed proponi da biex tifranka l-enerġija u tejn lil djar tagħna l-familji biex tifranka. Thank you and now Madam Miriam Dalli. Grazzi Chair, Sur Sefkovic. Huwa ċar li huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li jkollha politika tal-enerġija u klima li tassigura u tiddiversifika s-supply tal-enerġija tippromovi għanijiet soċjo ekonomiċi u sostenibilità usa tiddiversifika sorsi ta' enerġija u taqgħod flimkien l-istati membri kollha inkluż dawk iżolati mis-sistema tal-enerġija Ewropea, ċoħe l-Energy Islands li inti irreferejt għalihom għal aktar minn darba. Imma iffukajt mod partikolari fuq in-naħa ta' fuq tal-Ewropa, forsi nixtieq tifoka naqra iktar ukoll fuq in-naħa t'isfel tal-Ewropa. X'in il-viżjoni tiegħek biex tinkoraġġix investiment Ewropew fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-infrastruttura bħal grids, interconnection, transmission lines u anki faċilitajiet ta' storage tista' telabora kif din il vizjoni se tkun immaniġjata fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea mill-perspettiva però tal-Energy Union u kif ukoll se tippromuovi sforz Ewropew favur connections infrastrutturali ħalli l-istati membri kollha jkunu maqudin man-networks Ewropej tal-gass u l-elettriku u allura ikunu evitati l-enerġija. Thank you. Thank you very much for bringing that perspective to our debate because if I'm not... Grazie ta' din il-perspettiva, xinti minn Malta u xek huwa minnu li sissa probabilment minħabba il-mod kif tpoġġiet il-mistoqsija aħna fokajna aktar fuq it-tramuntana, fuq il-gżer ta' enerġija fil-Finlandja, fil-Stati tal-Baltiċi, iżda ovvjament għandna sitwazzjonijiet simili anka fin-nofsinhar u fil-Mediterran. Jena naħseb li uħċar li rridu nindirizzaw din il-kwistjoni. Għaliex hemm din il-kwistjoni iżda hemm ukoll ħafna opportunitajiet għaliex jekk inħarsu lejn il-ġeografija, jekk naraw eżattament kif irridu niddiversifikaw is-sorsi ta' enerġija tagħna, jiena naħseb li il-proġett li għamilt referenza għalija il-ħolqin ta' ħab tal-gas mediterran u għed validu ħafna u jiena naħseb li hemm bżonn li noħolqu Eh, post ta' kummerċ sot ħafna għal gas f'dik il-parti ta' dinja għaliex l-Alġerija hija it-tielet l-aktar eh, fornitur tal-gas importanti għalina. U aħna għadna kif iddiskutejna wkoll dwar l-iskoperta l-ġdida ta' eh, sorsi tal-gas fil-bir ta' Afrodite f'Ċipru U jina verament naħseb li dinja parti importanti ħafna tal-istrateġija tagħna sabiex niddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija. Issa dwar Malta, jena naf li hemm sitwazzjoni partikolari f'pajjiżek għalhekk jiena verament kuntent li bħala wieħed mill-proġetti ta' priorità fuq il-lista tal-proġetti ta' interess komuni hija propju terminal ta' LNG e, eh, fil-baħar għal Malta biex nassiguraw li kunem eh, konnessjoni ħafna ħjar bejn Malta u Sqallija u dan jiggarantixxi li Malta tkun tista' teleb il-sitwazzjoni li tkun iżolata għal dak li huwa l-enerġija mill-kumplament tal-grid tal-enerġija. U jiena naħseb dan il-mod Malta tkun integrata wkoll fil-grid eh, enerġetiku tal-Unjoni Ewropea. Thank you, and now Madame Gardini. Issa, Signora Elisabetta Gardini. Mikrofonu għal-kellima. Mikrofonu? Mela, aħna smajna ħafna affarijiet fuq il-politika enerġetika u aħna ninsabu f'mument ta' ħafna tħassib. Iżda jiena xtaqt immur lura għal dak li konet najdu dwar il-konferenza ta' Pariġi fl-2015. Jena jini minn Copenhagen insegwi l-kops kolla li jisiru kull darba dejjem għajjimna it-tama un bat kull darba morru lura id-dar eh, billi nkunu ksibna ftit. Issa jekk riċentement reċentement kontet nibda għal oħra li tama li din id-darba iva, issa nisma xi vuċijiet minnaħa l-oħra tal-oċean li jtħassibni. Ġviri, ħanerġaw nispiċċaw bl-impossibilità li niffirmaw ftejim globali vinkolanti. Għalix dak li inti eh, tkellimt fuq u naħseb li huwa l-aspett l-aktar konkretu li zjed faċli ġviri teknoloġiji, rinnovabli, innovazzjoni, eccetera Iżda meta niġu għal ftejm globali u l-kelma tinqata. It-tweġiba. Grazzi ħafna sinjura jina naqbel miegħek fuq il-frustrazzjoni li għandek eh, dwar il-proċess li kienem sissa għad negozjati ta' tibdil tal-klima. Jek nibdew bil-protokoll ta' Kyoto, il-negozjati f'Copenhagen, f'Warsavia, it-tamit stana dejjem kienu dejjem ġew anzi imtejba bit-twemmin li fl-aħħar wara dawn il-provi kollha verament ċari li għandna fuq il-pjaneta tagħna li tibdil fil-klima qed iseħħ li fl-aħħar il-mexxejja ħajifmu u ħajiddeċidu li jaħdmu fuq din il-kwistjoni. Issa ninsabu f'sitwazzjoni fejna aħna għanna biss 0.8 eh, gradi fiż-żieda fil-temperatura. Ġvi għadna taħt dak it-tnej fil-żewġ gradi li huma verament ta' tħassib li waslu għal tibdilit katastrofiċi fid-dinja. Iżda diġa qegħdin naraw kif il- eh, il xejriet ta' temp edin jimbidlu għadna qatt qabel marajna dawn id-dizastru naturali kollha qed naraw kif is-sitwazzjoni f'ħafna pajjiżi qed tinbidel minħabba il-xejriet ta' temp temp kompletament qed jinbidel narawha fl-Afrika, fl azja u anka fl-Ewropa. Għalhekk Jiena naħseb li bħalissa aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn aħna diġà ninsabu f'massa kritika ta' evidenza ta' prova li dawn l-iżviluppi negattivi jeżistu li għandhom x'jaqsmu ma' tibdil fil-klima, li għandhom x'jaqsmu ma' temp li hemm spejjeż ekonomiċi għoljin minħabba dan u aħna għanna u koll il-mizuri, teknoloġiji u l-possibiltajiet biex ikun nistaw nġildu tibdil fil-klima. Issa jena naħseb li nistaw nserħu koll fuq sviluppi pozittivi fil-Stati Uniti, fil-Brazil, fil-ċina, ċina qed tara nara l-approċ tagħna eh, biex inħarsu l-ambjent u jena naħas nemmen li eh, l-Unjoni Ewropea ħat tassigura li jkun hemm it-tmexxija tajba lek ħaniġu lura minn dawn it-taħdidiet kuntenti kemm nistaw nkunu u ikonna dan il ftejim vinkolanti globalment. Grazzi ħafna issa is-sur Kofod. Grazzi ħafna għawqijatina. Sur Viċi President nominat inti tajt ħafna tweġibet tajbin il-lejla fuq kif nistaw nibnu din il-Unjoni Enerġetika Ekoloġika. Iżda fl-istqarrija ta' missjoni tiegħek inti qed li l-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq quddiem fid-dinja fil-użu ta' rinnovabbli. Eh, din hija mira preżuntuża naqra jekk inħarsu leha, jekk inħarsu lejn l-investiment fl-enerġija l-enerġija eh, rinnovabbli, l-enerġija ekoloġika, eh, naqas, naqset, l-investiment naqas perċentwal mhux ħażin, għalhekk inher ikun naf inti x'taħseb u inti kif ħataħdem f'termini konkreti sabiex l-Ewropa issir verament l-ewwel fid-dinja għal dik tal-dik li hija l-enerġija rinnovabbli. Xi tfisser din? X'inhuma s-sisin u kif nitqablu mal-komplement tad-dinja? fl-2030 met inti tkejjel din il-mira u tqabbilha mar-realtà kif ħatkun is-sitwazzjoni? Dan is-27% ta' enerġija rinnovabbli tal-2030 din hija ħaġa ambizzjuża ħafna. Inti x'taħseb? Verament nixtieq kun x'taħseb inti. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija. Jiena nemmen li l-Ewropa hija mexxejja dinija fil-enerġija rinnovabbli. Jekk inħarsu lejn il-fatt li 41% e, tal- e, l-impjanti rinnovabbli ġodda fid-dinja jinsabu fl-Europa, jina naħseb li dan fattur sinifikanti. Jekk inħarsu lejn il-kwalità ta' teknoloġija tagħna, Jina naħseb li ħatta u għek m'għandu dubju li aħna l-ewwel fid-dinja. U jina verament kuntent li qed naħara issa innaħa l-aspett kummerċali tal-kwalità ta' teknoloġiji ħodor u din edha dejjem tintwera mill-fatt ta' kemm hemm nies li qed jiġu impjegati minn din l-industrija, kif qed jirnexxilna nesportaw din it-teknoloġija, kemm aħna eh, ta' suċċess f'din il-kompetizzjoni internazzjonali jekk niġu biex eh, nesportaw dawn it-teknoloġiji. U jiena nemmen ukoll li tul il-ħames snin li ġejjin aħna ħankunu qegħdin naraw pont kritiku fis situazzjoni fejn il-massa kritika fil-fat ħat intlaħaq u l-spiża għal produzzjoni ta' dawn il-prodotti enerġetiċi ħat tonqos diġà qiegħda tonqos u issa ħat tkompli għaliex aħna qegħdin nipperfezzjonaw it-teknoloġija qed nidru qed nidraw kif indaħlu rinnovabbli fil-grid u aħna ħanaqblu ħaniġildu il-bottleneck sabiex ikunu nistgħu nipprofittaw għall enerġiji rinnovabli mhux biss fuq livell nazzjonali ma anke fuq livell internazzjonali u dawn huma argumenti verament sodi ta' għalfej aħna għandna bżonn inkunu ambizzjużi. U dan iwassalna wkoll għal mira ta' 27% din ħanaqbżuha għaliex l-esperienza ta' negozji, il-teknoloġija ħaj waslu għal riżultati ħafna ħjar minn 27% tal-2030. Grazzi ħafna, issa Sur Werner Langen. Grazzi ħafna Sur Sefkovic. Is-Sinjura Kossinger saqsitek mistoqsija ma moġibtix dwar id-deċiżjoni Almunja fuq l-impjant nukleari tar-Renju Unit. Inti kont favur jew kontra? Tini net, mhux dwar ir-responsabilità tal-enerġija nukleari hija d-distorzjoni tal-kompetizzjoni. Qegħdin nitkellmu dwar 35 biljun euro għaliex għal 30 sena il-prezz minimu kien 7 ċentesmi li kien ola mill-prezz tas-suq u din mhix responsabilità. <clears throat> Il-Kummissjoni tgħidilna wkoll li meta niġu għal eh, biofuels tal-ewwel ġenerazzjoni dawn ħajġu promossi biss għal 2020 għandna direttiva l-ġdida u dinna u Franza ħatamlu l-istess talbit fuq Franza bħal fuq ir-Renju Unit u l-aġenda kollha kemm ta' rinnovabbli eh, verament ta' allura mu ħadd jirnexxilkom tagħmlu xej b'dan il-mod. Il-mistoqsija tiegħi din kif ħadd assiguraw li jkollna politika enerġetika konsistenti u unjoni enerġetika konsistenti u rridu żommu f'moħħna li f'dan il-każ partikolari kien hemm problema kbira qabel l-elezzjonijiet mhux wara. Thank you very much for that very strong statement. Grazie ħafna għal din l-istqarrija verament qawwija. Dwar il-kas Hinkli jina spiegajt fit-tul li din mi kienx preferenzi dwar l-enerġija imma dwar l-għajnuna tal-istat u dan kien kas li ġi analizzat ekonomikament mill-ekonomisti ta' Digi Competition mis servizzi rispettivi kien provi ċari li għawekon għedin nitkelmu dwar il-falliment tas-suq u għalek l-lajnuna tal-istat għal dan il-proġett partikolari kien ġi konfermat. Jekk isaqsejtni konkretament jekk votajt għal din il-miżura, iva, kif votajt favori għal xrajta kompatibli mar-regoli tal-lajnuna tal-istat. U li kiku ma nirrispettawx il-trattat, il-regoli għall-lajnuna tal-istat f'din il-kwistjoni, eh, kiku l komissjoni ma kienx tkun qed tissegwi ir-regoli u tirrispetta t-trattati u ir-regoli għall-għajnuna tal-istat. Issa, dwar il-biofuels, waħda mir raġunijiet għal fej aħna nissuġġerixxu li ma nkomplux bil-miri tal-biofuels wara l-2020 għaliex sempliċement aħna verament diżappuntati bl-ewwel ġenerazzjoni tal-biofuels daw kellhom konsegwenzi mhux maħsuba mhux mixtieqa billi kienu qegħdin jwarbu il-produzzjoni tal-ċeħraba għall-ikel U minn flok jiproduċu dawk li ċoħirraba, kienu għedin jiproduċu ċoħirraba jiva imma għal fuels. U minn barra dan il-fuels li ġew minn dawn eh, din is-sistema ma kellhomx neċessarjament il-karatteristiċi jew inkella it-tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju li kona qegħdin nistennew, għalhekk jiena naħseb li l-proposti tagħna fuq iLook u il-fatt li aħna qegħdin nimbuttaw nagħmlu pressjoni sabiex ikonna konklużjonijiet tajbin fuq din il-kwistjoni bejn il-Parlament Ewropew u anka l-Kunsill hija xi ħaġa kruċjali u nkunu nistgħu nifukaw fuq l-appoġġ għal biofuels tat-tieni ġenerazzjoni li huma aħjar. Grazzi. Thank you. And now Joe Linen. Grazzi ħafna issa Sur Joe Linen. Iva, grazzi, Sur Sefkovic. Aħna ninsabu fil-fazi ta' tranzizjoni mis sistema qadima ta' enerġija bil-impjanti nukleari inflessibli sa' sistema l-ġdida bil-enerġija eh, rinnovabli ma' huma aktar flessibli. Ovvja minn f'dan l-istadju ħafna frizzjoni. Aħna f'ċertu pajjiżi rajna li l-impjanti nukleari u l-operaturi ta' dawn l-impjanti rridu sussidji sabiex ikunu jistgħu joperaw l-impjanti tagħhom nukleari Issa aħna kif nistaw nevitaw jew inti tista' tevita li konna 28 suq tal-enerġija b'distorzjoni tal-kompetizzjoni. Issa fuq l-effiċenza enerġetika jina verament nilqa l-fatt li inti tappoġġa d-direttiva tal-ekodizin hemm ħafna populizmu li mhuwiex ġustifikat. Hemm studju li sar li terz li jirna xinna jkollna terz tal-frankar enerġetiku tagħna permezz tad-dizin ekoloġiku u dan minn gruppi differenti ta' prodotti u daħa poġġaħ biex ikun hemm regolazzjoni fuq prodotti oħra. Uh, iva għandek raġun li bħalissa ninsabu fi periodu ta' tranzizzjoni verament kumpless qed naraw li għandna eh, ċertu eh, enerġija għal eh, rinnovabbli li qegħdin jiżdiedu, ġvija għandek ħafna riħ, ħafna xemx, issa bdaq waħda għandna wisq enerġija fil-grid stana li qed jiġu overloaded qed tkollhom wisq fuqhom qed joħolqu problemi kbar fil-grid stana fil-kas tal-Ġermanja, kif ukoll pajjiżi tal-viċinat bħal Repubblika Ċeka, l-Polonja u Slovakkja, daw kollha fl-opinjoni tiegħi jridu jiġu mmexxija permezz ta' kooperazzjoni aħjar, kif ukoll eh, trasmissjoni aħjar u l-operaturi li jaħdmu aħjar. Eh, smart grids li jistgħu jieħdu ħsieb dawn il-flussazzjonijiet il-, -flussazzjonijiet, il il-bidliet li jkun hemm fin-netwerk enerġetiku tagħna xina nemmen li din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll għal integrazzjoni olja ola u inklużjoni ola tan-enerġija għas sorsi eh, enerġetiċi fil-grid tagħna. Jiġifieri irridu nitkellmu wkoll fuq il-mekkaniżmi ta' kapaċità meta jkollna power stations li jkunu lesti li kompensaw attenzjoni li jkun hemm fil-grid meta jkun hemm din il-flussi differenti sabiex ikun hemm bilanċ. Issa dwar l-ekodizin, id-direttiva fuq l-ekodizin, Jena naħseb li għanna inkomplu, iżda għanna inkomplu bċertu intelligenza, ġifiri. Aħna għanna nibbożaw il-proposti tagħna fuq analizi tekniċi sodi u naġixxu fl-oqsma fej aħna nassikuraw ruħna li r-riżultati se jkunu pożittivi fejn ikun hemm valur miżjud ċar u li verament ikun ta' min jagħmilha. U l-aħħar ħaġa xtaqt nagħmel fuq l-ekodizin huwa li konna konsultazzjoni pubbliċi ħafna iżjed b'saħħithom ma' ċittadini tagħna ħafna iżjed informazzjoni ta' għalfejn qed nagħmluha, mhux minħabba l-burokrazija, imma għaliex inkun qegħdin nifrankaw l-enerġija u nkunu qegħdin innaqsu il-kontijiet tal-enerġija għaċ-ċittadini tal-Ewropa. And now the last question from uh, Mr. Nuno Melo. Grazzi ħafna issa sur Nuno Melo. L-aħħar eh, mistoqsija. Iva, lejli tajjeb sur kandidat. Waħda mit-teddidiet ta' sigurezza enerġetika u l-instabilità politika il-teddida ta' terrorizmu. U qoddim dan kollu Kummissjoni Ewropea għarfet li l-produzzjoni tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea naqset wieħed f'ħamsa mill-2012 u illum il-ġurnata 50% tal-bżonnijiet ta' kuljum ġejjin minn barra. U fl-2012 diġa konna qegħdin nitkellmu dwar biljun euro kuljum ta' spiża, għalhekk jiena nixtieq insaqsi il kummissarju liema strateġija ta' sigurtà enerġetika hija maħsuba u liema pjanijiet huma ta' emerġenza u liema huma il-mekkaniżmi ta' salvagwardja li tiġi konsidrati. Issa dwar il-networks transeuropew tal-gas aħna nafu li l-kollegament fil-peninsula eh, Iberika jistgħu naqsu b'50% dipendenza mar-Russja, inti taħseb li huwa ġustifikat dan l-investiment jew le? Thank you, uh, thank you very much. First question. Grazie ħafna, mela l-ewel mistoqsija fuq il-sigurta tal-enerġija. Awek, palma et, jina verament et niġi inkoraġut mill-stress tests riċenti għaliex hemm prova ċara li aħna rnexxinna nitalmu mill-aħħar kriżi li kellna u issa ninsabu f'pożizzjoni ħafna iżjed b'saħħitha milli konna ħames ilu. Iżda xorta waħda jena naħseb li nista u għanna intejbu situazzjoni għalek jena najt li ħaġa waħda li rridu neżaminaw għam il-viċin hija xtib ta' pjani ta' kontingenza nazjonali jinsabu fil-post jekku mux kompatibli ma' xurxin kif nistaw intejbu għom. X'nistgħu namlu biex intejbu il-kapacitajiet ta' ħazla ta' gas tagħna għaliex hemm ukoll xi post xi lokal għal titjib f'dan il-qasam. U xandu jkunu, xandu ikunu l-punti kruċjali għal dawk li huma l-elementi ta' konnessjoni transkonfinali e, fil fil-xmajjar per eżempju u anzi reverse flows u il situazzjoni tkun li ma tkun is-sitwazzjoni dejjem hemm il-possibilità li wieħed jgħin il-pajjiż ninsab fil-problema. Għalhekk il-pjanita kontingenza ta' enerġija u pjanita emerġenza fuq il-kwalità Ewropea għolja li tiġi e, verifikata u kontrollata mill-Kummissjoni Ewropea. Issa dwar l-finanzjar għal dawn il-proġetti ta' interess komuni, għal dawn il-bottleneck, dawn il-żoni ta' bottleneck, jiena rrit najt li jiena niftakar b'mod tajjeb il-proposta inizjali tal-Kummissjoni ta' CIF e kienet ħafna iżjed ambizjuża. Issa spiċċajna b'6 biljun euro. U jina naqbel li assolutament mhuwiex bizzejiet il dwar il-bżonnijiet u enerġetiċi u l-infrastruttura, l-bżonnijiet tal-infrastruttura ma ħafna ola għalhekk għandna bżonn nużaw il-possibiltajiet kollha u nużaw is-setturi privati wkoll biex niffinanzjaw il-bżonnijiet li huma meħtieġa u jiena nafu koll dwar il-Peninsula Iberika u sitwazzjoni hemmhekk kemm fuq l-elettriku anke l-interkonnessjonijiet tal-gas. Grazzi ħafna mela wara dan l-aħħar kellim u l-aħħar tweġiba Nixtieq nirringrazzja li kollegi kollha għal mistoqsijiet li għamlu il-lejla. U nixtieq nirringrazzja wkoll il-kummissarju nominat u l-viċi president nominat għat-tweċi tiegħu il-lejla. Issa nixtieq nistieden lill-kummissarju nominat. sabiex jagħmel l-aħħar sqarrija tiegħu m'għandekx iżjed ma' ħames minuti. Mbagħad inkunu nistgħu nagħlqu din il-laqgħa. Thank you very much, Signor President. I fully, fully realize that... Uh, uh Grazie, Sir President. Iva, tjafas il-ħin. L-xilla għannet nir kom ta' mistoqsi ta' kom. Illa li kienet konferma ċara illi xinnidu għal l-esperti, l-esperienza illi għandu l komitat tal-Ambjent, il publiku s saxħom kif ukoll dak għall-industrija u l-enerġija kien hemm ħafna dedikazzjoni għall-Ewropa u għat-ħassib ta' ċittadini Ewropej illi ntwera hawnhekk f'dan id-dibattitu u fil-ħidma ta' żewġ kumitati illi hemm involuti f'din il-ġistura ġdida. Naf illi intom ħdimtu f'dan il-qasam għal ħafna ħafna snin U l-esperienza ta'kom enet għal zittuwa mal-xogħol li jsir f'dan il-qasam li huwa tassew kruċjali għal ħames snin li ġejjin. Illum tkellimna wkoll dwar ġejjieni. Nista' naqsam magħkom dawn l-aħħar ftit minuti li fadlilna il-kriterji li fuqhom ċittadini Ewropej eh, ħajġudikawna fiż minn ħames snin. Mistoqsijiet sempliċi, nesċinna niġġieldu l-kabjament klimatiku, nesċinna l-Ewropa tua enerġija nadifa, rħisa u aċċessibbli, nexxinna natu l-ċittadini sigurtà, solidarjetà u fiduċja fil-qasam enerġetiku, irnexxinna nerġgħu nibdew bitkabbir irnexxinna u impjiegi ġodda preparajna lill-Ewropa għal kompetizzjoni ħarxa f'dinja globalizzata u l-aħħar mistoqsija irnexxinniex namlu dan b'mod Ewropew, jiġifieri b'rispett lejn l-ambjent, politika sostenibbli u standards soċjali olja Mizmuma, Toġibiet faċli għal dawn il-mistoqsijiet diffiċli memx u ħajkonna verdet minn ġurija ħarxa ħafna il-għaliex il-miri ma tassew ambizzjużi. L-sfidi huma kbar jista' jiena nemmen illi l-Ewropa tinsab f'pożizzjoni tajba bl-ingredjenti meħtieġa kollha biex isiru l-bidliet meħtieġa. U nemmen li flimkien u iva namlu differenza. Ħdemt ma bosta minkom fil-mandat attuali tiegħi li xpalma tafu jiena kont responsabli mal-rabtiet tal-Parlament Ewropew, ħdemt l-iktar fil-Kumitat tal-Affajt Kostituzzjonali, il-Kumitat tal-Affajt Legali, ħdimna anke mas sur President fil-qrib ħafna fil-konferenza tal-Kumitat tal-Presidenti meta u kien imexxi il-Parlament Ewropew. Jiena nemmen anki li f'kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet komunitarji tagħna għandu jkollna dialogu strutturat, ġifiri jkollna rabtiet mill-qrib bejn il-Kumitat u il-Kummissjoni fil-effettività, fl-evalwar tal-ħidma tagħna ta' rizultati komuni u jekk ikolli l-appoġġ tagħkom jiena nkompli dan u nippruvaw nkomplu meċu bl-aħjar mod possibbli bliktar mod effiċjenti u jina ser nkun nista' nkun nippreżenta ruħi hawnhekk meta teħtiġuni fuq livell anki personali li x'nemmen il-biss li flimkiena nistaw aħna nilħu l-miri ambizzjużi illi għanna għalina għal ħames snin li ġejjin. Għadda stant il-grazzjament lilkom il-kol tal-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi tal-atmosfera eċċellenti f'dan ismiħ apprezzajta u jekk ikolli l-approċċ tagħkom jena ta' soħrqan naħdem magħkom il-kol. Grazzi. Uh, thank you very much, uh, Mr. Commissioner Vice. Grazie Commissario. Grazie tal starijiet tiegħek, negati ta' dawn ħames tiem ta' xogħol ibes biex preparajt ruħek smiħtana. Il-kollegi kollha tagħna, grazzi lilkom ukoll tal-paċenzja il-jurejtu. Intom tassew għandkom għal-qalbkom l-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Għal kull koordinatur nixtieq ngħid li laqa sejra tkun għada fid-disa u nofs qabel niltaqgħu mal-Kumitat Envi. Grazzi mill-ġdid lil Ġanni Lavija, ko-president tal-laqa tagħna. Grazzi l-koordinaturi fil-fatt il-laqa għadda fil-disa un-bat wara niddiskutu mal-koordinaturi tal-Kumitat Itri fil-fatt għall-evaluazzjoni finali. Nittama li Mikel sar il-ħin kolkom iklat tajba. Saħħa.